Good afternoon, colleagues. il tajjeb, kollegi. Adopted. And just wanted to change. Mela għandi xi aħbarijiet x'natikom fuq il- lingu li għanna l-lum m'għandniex interpretazzjoni fil kroat u bil-Irlandiż. Issa l-approvazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet l-ewwel il-nomini għal rapporter Sistur Lenjar ġi nominat bħala rapporter fuq l-scoreboard. Il-komitat japprova din il-rakkomandazzjoni. Iva. Sir Jurek, għandek eh, point of order. Dziękuję Panie Przewodniczący na... Grazie tassew, sor President. Fil-ħamsa supposter nivvotaw fuq il-abbozza rizoluzzjoni fuq il-Polonja l-agenda mhux qed taloka ħin għal dan id-dibattitu apparti minn hekk mhuwiex ċar x'inhu malanijiet wara dan l-abbozz. Jiena rajtu u jirreferi għal konklużjonijiet tal-Kommissjoni biex jimbdew proċeduri ta' artiklu 5 kontra l-Polonja. Artiklu 7 skużawni jgħid illi il-Parlament se jkollu jieħu pożizzjoni fuq xorta waħda la darba tiġi titieħed deċiżjoni permezz ta' maġġoranza kwalifikata. Għalhekk ma nistax nifhem għalfejn illum għandna din ir-riżoluzzjoni ippjanata għal votazzjoni għax laqqas biss hemm dibattitu imniżżel għalhekk nissuġġerixxi li dan inneħħuh mill-aġenda u niċċaraw l-affarijiet biex naraw jekk hemmx raġunijiet validi sabiex inqajmu dan issa, speċjalment meta il-proċedura xorta waħd skont il-proċedura xorta se jkunu nindirizzaw dawn l-affarijiet aktar il qoddim Grazzi tassew. Dan qiegħed f'punt numru 4 tal-noti tiegħi li se jkollna vot elettroniku, iżinti kommentajt qabel ma jimportax dan il-vot se jsir fost il-koordinaturi, hija deċiżjoni tal-koordinaturi biex imbagħad tkun tista' tgħaddi għall-plenarja. Jiġifieri dan huwa vot tekniku biex imbagħad ngħaddu għall-plenarja. Din hija l-proċedura li normalment tiġi segwita. U m'hemmx dibattitu għal din ir-raġuni. Għalhekk ser tibqa' fuq l-aġenda u ser nieħu dan il-punt mingħajr dibattitu. Imbagħad dan jgħaddi fil-plenarja. Tajjeb? permezz ta' vot elettroniku. Intom ġejtu avżati kmini ħafna mill-gruppi u mill-koordinaturi. Id-dibattitu se jseħ fil-plenarja. Tajjeb? Tajjeb nittama illi issa kulħadd iċċara l-affarijiet. Mela, kif kontet najt, il-vot elettroniku li semmejt inti se jsir fil-ħamsa Imbagħad għandna laqa konġunta bejn Libe u li fit-8 eskwart. Ħaġa fuq l-għati implementazzjoni għati delegati il-membri huma informati illi ser ikunem laqa konġunta bejn Libe u Likon fejn bejn is-6 biex nil-flimkien mal-Kommissjoni u rappresentanti tal-pajjiżi niddiskutu il- regolament ta' Deċembru tal-2017 li jemenda il-regolazzjoni il fejn regolament minn 2016 u 1675. Dawk kienu notifiki li kelli natikom issa naddu għal punt numru 3 fuq l-agenda. Mana għanna li l-Kummissarju King illi ser ikun qed jiddiskuti dan il-punt. Pala introduzzjoni fuq dan il-punt, kollegi, l-Kummissarju King l kummissarja Avramopoulos fit-2 ta' Ġunju u rjawlan lan tagħhom li waqfu grupp ta' esperti ta' livello li fuq radikalizzazzjoni. Din l-inizjattiva kienet f'konformità ma' konklużjonijiet tal-evalwazzjoni komprensiva tal-Kummissjoni fuq il politika ta' sigurtà li l-Kummissarju King ippreżenta l-Kumitat Liba fis-7 ta' Settembru u segwejna l-idejat ta' Frenza u l-Ġermanja għal ċentru Ewropew għal prevenzjoni u radikalizzazzjoni. Dawn il idea ġew fil konsil tal-GHA fis-27 ta' Marzu tal-2017. Wara din l-aħbar il-Kummissjoni waqfet dan il-grupp biex ta' l-esperti mill-Stati Membri Ewropej, Kommissjoni u Servizzi Ewropej fostom li EAS, Iran u il-Koordinatur tal-Kontra Terrorizmu. Il-Komitat tana ser ikun osservatur wara tlet xhur Nistab ftejn biex ikun hemm rapport temporanju li se jsib l riżultati. Illum għandna magħna li kummissarju Kingli se jsib dawn ir-rakkomandazzjonijiet e, jagħtina rakkomandazzjoni dawn il-kumitat. Nixtieq insemmi wkoll l-importanza ta' dan il-qasam politiku l rwol li għandu il-Parlament u li diġa għada f'dan id-dibattitu permezz ta' dibattiti fil-plenarji mozzjonijiet u l-ħidma leġislattiva tagħna. Hemm bżonn inkomplu naħdmu sabiex intejbu l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn daw kollhom valuti. Jiena kuntent issa illi nati il-mikrofonu lil kummissarju sabiex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu. Kummissarju King jekk jogħġbok. Tista' tieħu il-mikrofonu. Grazzi, ċer, eżis, membri u nofsnar tajjeb, grazzi tal din l-opportunità li tunni biex ikkona dan l-iskambju fuq din il-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni u il-ħidma ta' dan il-grupp ta' esperti ta' livell oli li jinti għadek skem id-deskrivejt kif eh, ġi moħlu. Naħseb illi li kol flimkien naxxilna niksbu progress biex nindirizzaw il-terrorizmu f'dawn l-aħħar xhur u snin ħadna passi biex intejbu l-qsim ta' informazzjoni u anke biex nillimitaw il-lok fejn jistaw tasaw jamlu l-naħsara dawn terroristi Parti kruċjali tal-ħidma tagħna fuq din l-sfida hija li tassaw indirizzaw l-eruq tal-problema. Jiġifieri xi wassal sabiex xi ħadd xi ħadd ħafna drabi li jkun ġie imwielet u mrobbi fl-Ewropa xi waslu sabiex jażel din il- din it-triq violenti u radikali. Għanna bosta inizjattivi bħalissa il-Radicalization Awareness Network qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna u anke qed jikkonsulta ma' għallima, social workers, pulizija, li ħaddiema kollha fis-settur u issa li kridu inkomplu nibnu fuq dawn il- l-eruq fundamentali. Irridu u koll nkunu iktar inklusivi u ninkludu l-ħattijħor f'din il-ħidma, fostom dawk li faslu l-politika u anke riċerkaturi. Kif semma u koll il-President kien hemm nissuġġerixxa strutturi ġodda sabiex nikkoordinaw dan ix-xogħol fostom ċentru Ewropew kontra radikalizzazzjoni. Għalhekk aħna ħloqna dan il-grupp ta' esperti tal-livell sena li għaddiet Kif ġim semmi, il-rapport tagħhom ħareġ f'Diċembru u kiseb rapport mill-Kunsill. Jinkludi rakkomandazzjonijiet ambizzjużi u jistabilixxi t triq il qoddim biex tkompli sir iktar ħidma. Wara il-rapport ta' progress ta' Sigurtà tal-Unjoni f'Jannar li adottajna il-ġimgħa l-oħra, xtaqt illi kolli l-opportunità hawnhekk illi naġġorna l-Kumitat Libe fuq l-elementi prinċipali u r-rakkomandazzjonijiet prinċipali ta' dan ir-rapport tal-HLCG. X'inhi l-reazzjoni tagħna fuq dan ir-rapport u biex nisma' l-opinjoni tagħkom dwar x'għandna nagħmlu. Il-suġġett rikorrenti hawnhekk huwa l-ħtieġa ta' iktar kapaċitajiet Ewropej saħħithom sabiex ikun hemm għajnuna u appoġġ li tingħata lill-Istati Membri fil-ġlida tagħhom kontra ir-radikalizzazzjoni. Aktar analiżi, riċerka, taħriġ, gwida, tisħiħ ta' kapaċitajiet u anke outreach estern anke l-ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni bejn inizjattivi differenti u l-partijiet kollha involuti f'dan il-qasam sabiex intejbu r-riċerka u l-analiżi u biex inkomplu niżviluppaw il-politika tagħna bbażata fuq l-evidenza. Ir-rakkomandazzjonijiet ta' dan il-grupp ser nenfasizza l-sfidi prinċipali. L-ewwel il-ħabsijiet li ħafna drabi jistaw ikunu l-lok fejn wieħed jiġi radikalizzat. Għax inti f'dan l-ambjent malu, dan il-persuni jistaw ikunu dajfa, jistaw jiġu indottrinati u radikalizzati. ir rekomandazzjonijiet jitolbu li hemm iktar inform skambju ta' informazzjoni bejn l-esperti, eh, l-esperjenza ta' kuljum, jum biex tiġi indirizzata ir-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet u anke riċerka fuq ir-riabilitazzjoni u rintegrazzjoni Taħt ir-reġim differenti jeżistu fl istati membri. U anke ħtieġa ta' għal skambju tal-aħjar prassi għat-taħriġ tal-staff u biex wieħed ikun jista' jidentifika sinjali ta' radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet. Aħna minnaħħa tal-Kummissjoni nixtiequ nsegwu dawn ir-rakkomandazzjonijiet mal-RAN, mal-Presidenza Bulgara u kif ukoll sati membri u l-stakeholders għandhom xaqsmu mal-ċentri ta' korrezzjoni u l-ħabsijiet. San organizzaw konferenza fl-aħħar ta' frar mal-imħalfin, prosekuturi, l-istaff tal-ħabsijiet u tal-probation biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi fuq id-deklarazzjoni fil-ħabsijiet u biex naraw x'jista' jsir iktar fuq livell Ewropew biex nappoġġaw proġetti eh, li għandhom xaqsmu ma dan eh, l-ambitu anke permessa finanzjament u forsi anke natu grants taħt il taħt l-JTN. L-RAN edin jorganizzaw u kol avvenimenti ma' dawk li jaħdmu f'dan il-qasam biex għal darbohra ikunem skambju tal-aħjar passi u nitħalmu minn xulxin. Edin jaħdmu ma' organizzazzjonijiet inkluż l-OECE e, u l-EJTN fost oħrajn. Dawn il-varjetà ta' avvenimenti ta' segwitu għandhom jenuna biex naġġornaw il-ħidma tagħna biex nindirizzaw radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet. U anke l-ħidma diġa qed issir minn ran u prevenzjoni anke ħidma ta' prevenzjoni. U naħdmu billi nkopru affarijiet bħala prevenzjoni tal-riskju u l-irwol tal-mexxejja reliġjużi fil-ħabsijiet. Edin u koll nikkonsidraw l-ideja illi inwaqfu program ta' peer review volontarju Ewropew ma' l-RAN li l-an tijaw ikun illi jaqat l-esperti tal-Istati membri sabiex issir evalwazzjoni ta' kif l-Istati membri individwali jkunu jdi jipparteċipaw kif qegħdin jindirizzaw dawn il-problemi tal-dekalizzazzjoni fil-ħabsijiet. Ir-rapport jiffoka wkoll fuq l-isfida ta' lajnuna li tingħata l tfal li jitrabbew f'ambjent radikalizzat il-kwistjoni ta' dawk li jiġi lura minn ta' konflitt waslet għal ħafna dibattitu fl-istati membri tagħna. Inkluż kif dan jorbot mal ġustizzja kriminali u kif għandha tingħati attenzjoni partikolari lil dawn it-tfal. Kellna wkoll diskussjonijiet hawnhekk fuq il-ħames tal ġellit barrani li ħafna minnhom tal-qum l-Ewropa u uħut minnhom ġew lura hemm ukoll ammont sostanzjali ta' tfal illi jew vjaġġaw jew twildu fl-Iraq jew fis-Sirja u li esperjenzaw trauma. Raw til u anke f'ċi każijiet ġew sfurzati huma stess stess iwettqu dawn l-atti violenti din il-kwissjoni ta' tfal hija sfida kbira li għandna natu importanza. Kif istamma wkoll dan ir-rapport aħna rridu nagħmlu analiżi komparattiva tal-approċċi eżistenti fost l-Istati membri fejn jiġu evalwati ir-riski kif jistgħu jiġu identifikati u naraw x'inhu meħtieġiet ta' dawn it-tfal. Dan ir-rapport juri wkoll importanza li naħdmu b'mod konġunt fis-servizzi kollha involuti protezzjoni ta' tfal, ġustizzja, kura għal zaza, edukazzjoni. Irridu u koll li kunem skambju ma' l estati membri dwar xinu għal l-aħjar mod li nistaw nifacilitaw dan ix-xogħol. Għalhekk flimkien marran ser naraw kif nistaw norganizzaw avveniment fir rebija ten nifukaw fuq dawn it-tfal nafu illi intom dawn affarijiet toħduhom bis-serjetà u aktar tard din il-ġimgħa ukoll se jkollna seminar li jiffoka fuq dawn it-tfal li jkunu ġew lura minn żona ta' konflitt ta' ġihadisti. Dan ir-rapport jappella wkoll għal iktar ħidma ta' gwida minn naħa tal-Unjoni Ewropea u nemmetti li jdu kol kemm aħna naraw kif nistgħu niffaċilitaw ix-xogħol ta' bejn il-governanza u fostati membri u dawk li jaħdmu fil-post illi huma l-imħuħ wara l-ħidma kollha tal-arjen. Kienem u koll eh, diskors għandu xaqsam ma t-sieħ tal-kapacitajiet Ewropej dan il-qasam u din hija xi ħaġa wkoll irridu naraw kif se indirizzawa fil-bqija ta' din is-sena. Infatti dan se jiġi eżaminat fiktar dettal biex naraw kif tassew nistgħu nilħu dan l anijiet. Imbagħad hemm prioritet oħra bħal ideoloġija, polarizzazzjoni, dimensjoni esterna tal radikalizzazzjoni, komunikazzjoni u il-propaganda online x'nistgħu nagħmlu permezz tal-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali biex nindirizzaw dawn l-isfidi tal-edukazzjoni. Fid-disa ta' frar se jkollna laqgħa mal-istati membri biex niddiskutu din il-ħidma u biex ukoll inwaqfu programm ta' ħidma għal bqija tas-sena. Punt partikolari li nixtieq insemmi li ir-rapport jenfasilizza l-ħtieġa li nkomplu niġġuldu propaganda tal radikalizzazzjoni l-EU Internet Forum kien qafas li aħna permezz tiegħu ħdimna mal-kumpaniji tal-internet mal-platforms u l-istati membri biex innaqsu l-aċċess għal dan it-tip ta' materjal online. Iżda biex biex ikollna voċijiet kredibbli li joffru stejjer differenti li mhumiex li jbedu minn radikalizzazzjoni. F'Deċembru rajna ukoll li kien sar ħafna progress, issa tfadlilna ħafna xisir. F'dan l-iskambju li kellna f'Diċembru, ħeġġiġna l-kumpaniji tal-internet sabiex iħaffu il-ħidma tagħhom biex il-xogħol jeliminaw aktar malajr biex jikkoperaw aħjar mal-awtoritajiet ta' nforzar tal-liġi u l-Europol biex jaqsmu iktar mal-platforms żar biex jingħataw għajnuna biex il-ħuq dawn l-istess għanijiet biex il-kontenut li jitnaħħa ma jidirx band oħra u biex ikun hemm investiment f'teknoloġija awtomatizzata. Irid ikun hemm ukoll rapportar iktar trasparenti għabbażi ta' indikaturi ċari sabiex inkunu nistgħu tassew inkejlu il-progress li jsir fuq dawn l-għanijiet differenti. Fostom, l-użu u l-effett ta' tal-identifikazzjoni automatizzata u kif dawn id-dan id-database ta' hashtags jista' jiġi użat sabiex l-eliminazzjoni tal kontenut taħdem tassew u kif nistgħu naraw li hemm outreach aħjar għal dawn il-pjattaformi ta' daqs medju u żgħir. Dawn is-suġġetti kienu utli ħafna fid-diskussjoni li kellna f'Diċembru bħalissa qegħdin nevalwaw wara dawk id-diskussjonijiet jekk u kif nistgħu nieħdu passi oħra sabiex niżgraw li jsir iktar progress. L-isforzi li qegħdin namlu online ma jiffukawx biss fuq l-eliminazzjoni ta' propaganda ta' radikalizzazzjoni, imma anke sabiex noffru alternattiva aktar pożittiva. Is-soċjetà ċivili hija fl-aħjar post li tagħmel dan biex nevitaw li ħafna iduru lejn dawn il-forum ta' radikalizzazzjoni. F'Diċembru tal-2016 ħabbarna l-programm budget ta' 10 miljun euro Is-sena l-oħra l-Arayan kalla appoċ minn dan, min dan settur Facebook, Google, Twitter, illi għenu ħafna minn ħafna organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili iktar minn 200 biex jevalwaw il-ħiliet digitali li jeħtieġu sabiex iresqu dawn il-narrativi alternativi u sakkelna l-ewwel sejħa għal proposti ta' iktar minn 2 miljoni euro li ġiet konkluża l-ġimgħa li għaddiet. Qed nittamaw għalhekk li kolna dan iċ-ċiklu ta' narrativa alternattiva li taħdem. Aħna se nkomplu nejn u nappoġġaw e, napoġawkom biex tassaw nsibu alternativi. Issa, din e, soluzzjoni hija diffiċli minna nfissa biex nġildu propaganda online għaliex huwa iktar faċli inti tevalwa kemm neħħejt kontenut imma diffiċli iktar inti tevalwa kemm qed jinfirex il mestaċ li tipprova tgħaddi inti, iżda importanti ħafna illi inkomplu noffru stejjer alternattivi għal dawn il-gruppi vulnerabbli minkejja dawn l-sfidi issa qegħdin naraw illi din il-ħidma qed twassal ħafna frott, qed eh, ħafna entitajiet qegħdin jaqdu l-forz tagħhom flimkien f'din il-ġrieda kontra it-terrorizmu. Dan huwa rapport ambizzjuż li kellna wkoll mill-grupp ta' esperti ħarsu lejn il-valur tal-RAN li ju Internet Forum u suġġeraw ukoll inkomplu naħdmu fuq dan. Il-grupp jisħaq ukoll kif nistgħu naħdmu biex nresqu dan affarijiet il-qudiem u jaraf ukoll li l-Unjoni Ewropea tista' u għandha taħdem fuq livell Ewropew biex tappoġġa l isforzi tal-Istati Membri, l-Awtoritajiet tal-Istati Membri u dawk li pratikaw dan is-settur bħalma għanna f-settur oħra jekk naħdmu flimkien tassew nistaw niksbu progress. Dak kien l-aġġornamenti għaj seles li nisma l-opinjoniet tagħkom. Thank you very much. Grazie. Komissarju. Nisema wissam il-mistoqsijiet fuq din il-prezentazzjoni. U me Sinjura Mezzola. Grazzi, President. Grazzi, Komissarju, King tal-li ġejt titkellem għana. Naqber l-istituzzjonijiet għamlu xogħol eċċellenti biex nizguraw is-sikurtà kien hemm leġiżlazzjoni eċċellenti u anki passi illi e, se jwaslu għal riżultati. Wara l-attakki li kien hemm fl europa rridu nizguraw illi ma naslux għal mibeda u toleranza fil-komunitajiet tagħna għax dana se jgħin li terroristi biex eh, jiġbru iktar nies għal kawza tagħhom estremista. Naf li għaw terroristi li huma ċittadini Ewropej li twildu għaw u għexu fil-komunitajiet tagħna u radikalizzawhom, radikalizzaw ruħhom hawnhekk u aħna nappoġġaw dan l-approċċ qawwi kontra ir-radikalizzazzjoni, rridu niġildu kontra e, e, dawn in-nies li jipritkaw il-mibeda, rridu rridu niġildu kontra l-foreign fighters u naraw xem illi attira l dawn il-persuni biex jisiru radikalizzati. Fuq radikalizzati online e, naqbel illi rridu nsibu soluzzjonijiet għal fuq l-internet, irridu nidentifikaw, irridu neħu dawk il-websites illi qed jiġu użati biex jxerdu l-opinjonijiet estremisti u jirreklutaw l-persuni. U rridu anki nżidu l-pass biex eh, niġildu kontra il-narrativa terroristika. Eh, mux biss rridu neħu l-kontenuti, ma rridu nispiegaw l-nis xinu ma l-konsekwenzi u rridu kunem bizzejiet informazzjoni biex tiġilet kontra l-propaganda. U dana ifisser li rridu nkomplu naħdmu ma' kumpaniji tal-internet privati u partijiet interessati. U, u il-ħidma tar-ran tan netwerk ta' kuxenza kontra radikalizzazzjoni hija e importanti ħafna. Aħna qatt ma nistgħu nippermettu illi nuqqas ta' speranza fost iż fuq fil-komunitajiet iwassal għal fatt li dawn in-nies jaħsbu li l-estremizmu huwa l-unika alternativa jew m'hemmx speranza jew m'hemmx edukazzjoni u aħna nilqgħu r-rapport il-konklużjonijiet tiegħu nishti u eh, li nerċevu iktar rakkomandazzjonijiet u nixtieq inkompli naħdem biex nara tip ta' mekkanizmi ta' kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea nistgħu nikkonsidraw barra minn dak li għandna biex nkunu nistgħu niġildu kontra ir-radikalizzazzjoni. Birgit Sipple għal SND, grazzi ħafna, grazzi tar-rapport. Jina nisħa fuq il-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet fil-kampijiet tal-rifuġati fuq il rol tal-kapijiet religjużi u rridu nsibu mod biex nkunu nistgħu nikkontrobilanċaw dan. Irridu nħarsu wkoll fuq is-sitwazzjoni ġenerali tal-integrazzjoni eh, in nis jiġu radikalizzati għax ma jħossuhomx integrati fis soċjetà m'għandhomx edukazzjoni u m'għandhomx ċans isibu xogħol. Però mhux dejjem dana huwa veru. kellna nis li mhux biss kienu li twildu għaw, imma anki li ġenituri tagħhom kienu mitwilda hawnhekk u għandhom passaport ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea, però għadhom jiġu konsidrati bħala barranin. U jiena diġa għandi eżempju anki ta' persuna e li ġenituri taħħa kienu jiexu għaw, kienu jaħdmu għaw, u saqsew eh, saqsew xie jaħseb fuq il deċizjoniet tal-president u għal Steinmeier, il-president tal-Germania, għarru l le, aħna għan nitkellmu fuq Erdogan, il-president tal Turkija. Ġifiri għavulja u eh, eh, ċittadin ġermanis, però għadu jiġi konsiderat bħala ċittadin tork. <clears throat> Umbat fuq it-tfal, tfal illi eh, jiexu fis sirja fil-Jemen, pajizi oħrajn, rridu narawx qed jiġri hemmhekk ukoll. Dawn verament kibru f'dawn l-ambjenti radikalizzati jew inkella ġew imħarġa biex ikunu terroristi, biex ikunu radikali huma stess, u x'nistgħu namlu biex inbidlu il il-mentalità politika taħħom x'nistgħu namru biex inbidlu l-familja tagħhom nistgħu nagħmlu skambi ma' pajjiżi oħrajn fejn naraw anki li hemm tfal soldati. U, l-aħħar pont li nixtieq nagħmel. U aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu fuq it-tisħiħ tas-sikurtà u d-difiża tal-Unjoni Ewropea Jiena naħseb illi waħda mir raġunijiet prinċipali għal gwerer u l-attakki terroristi li jiġu minn pajjiżi terzi l unjoni Ewropea huwa propju kif aħna qed nitrattaw il-pajjiżi terzi. Jekk hemm skambju tal-servizzi tiegħek mal ma servizzi esterni tal-Kummissjoni biex naraw x'inhuma l-approċċi tagħna biex insaħħu demokrazija għal paċi u l-iskambi ma' pajjiżi oħrajn forsi eh, fil-żmien twil jista' jgħin biex din is-sitwazzjoni issa mm, insibu soluzzjonijiet għaliha. Signora Stevens, ICR. E Grazie. L-ewwel nix nirringrazzjar il komissarju King għal kontribuzzjoni u għat-taqsira tal-ħidma li saret sissa dan huwa importanti ħafna. Waħda mill-mistoqsijiet tiegħi huma di EAD. kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħti jew tgħin li kumpaniji ta' social media bħal Facebook u Twitter biex tinkludi affas biex tippermettilhom jgħinu l-inna f'dil ġlida kontra radikalizzazzjoni. Aħna rridu noħolqu xi tip ta' linji gwida biex fl-istess ħin inkunu nistgħu nimmonitoraw id-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni u drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna. Naħseb illi mhuwiex faċli l-bilanċ li għandna nimmeraw għalih jiena nappoġġa e, il-ġlida tiegħek kontra radikalizzazzjoni u terrorizmu. Din hija kwistjoni importanti għalija. Jiena naf li fir-Stati Uniti il-Kongress iddeċida ikollu approċ hands-off għalix il-pajizi tal- il-kumpaniji tal-internet għandhom mezzi differenti. Jien naħseb il-Parlament għandu jiġi involut f'din il-kwistjoni ma nistawx nħallaw f'din il-situazzjoni kommerċali biss eh, barra minnek. għandkom overview tal-prassi tajba fil-istati membri fuq radikalizzazzjoni biex nitalmu minn xulxin, naħseb li waħda mill-ikbar problemi u li iva jeżistu l-ideat, però mhux kollha fil-fatt jaħdmu dejjem, però għandu jkollna idea x'qed jaħdem mhux mhuwiex biex il-prassi tajba tiġi mxerda. Grazzi. Naf li se hemm ħafna kollegi li se jitkellmu fuq il-kumpaniji tal-internet u strategija narrativa. Forsi komissarju tista tispjega fej wasalna aħna għax din hija prassi tajba tista tajdinna fej wasalna fuq dan għax ħafna se jitkellmu fuq da u però m'għandhomx informazzjoni fuq fej wasalna fil-kummissjoni. Tista tatina situazzjoni aġġornata Essa għanna li signora Wikstrom għal-Aldi, grazzi. Anki li lek, komissarju, grazzi eh, tal-li ġejt titkellem għana illum. Huwa dejjem utli u anki għal eh, risposta elaborata li tajt għal mistoqsijiet tiegħi reċentiment. Din hija kwestjoni t tinvolvi l-kull wieħed minna. U anki l-istruzzjonijiet Ewropej dan għabla dubju. Jiena xtaqt anki nista' nitolbok aġġornament fuq l-istrateġija kontra terrorizmu, però jiena iktar minn hekk jiena xtaqt nidħol fil-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni bħala ħaġa li rridu niġildu aħna fuq livell grassroots. Jiena konventi li hemm ħafna eżempi tajba fl-istati membri illi għandhom jiġu maqsuma fejn stati membru u komunitajiet biex ma naħlux biz ħin flus u enerġija biex nerġaw nivvintaw il-mezzi. Il Waħda mill-aħjar ideat kienet fil-Belġu fejn kienem każijiet fejn għaf meċellen fejn kienem kienem eh, nis reklutati minn kullu uh, livell ta' ħajja u, u dina hija waħda mill-eżempi ta' prassi tajba u nishtiq illi nkunu nistaw ikon aktar informazzjoni fuqa u għad nitkellmu anki fuq l-internet u bħal x'qed jiġri hemmhekk bħal ħaġa speċifika. Mhuwiex vera però illi kull ma huwa legali fil-ħajja huwa legali anki fil- fuq l-internet, aħna tkellimna fuq da fuq l-internet xi ftit snin ilu. Tkellimna fuq dan. Imma meta wieħed is il-ħajja tagħna ċerti partijiet tal-ħajja isseħ fil-ħajja reali u partijiet oħrajn eh, iseħħu fuq l-internet, però rridu jiġu konsiderati bħala kieku kienu parti mill-ħajja reali. Issa, fil-soluzzjoni ta' kawzi fil-pajizi terzi u jekk ikunem rabta ma dak li jisir fuq l-IAS fuq dan il-punt speċifiku ta' terrorizmu ta' radikalizzazzjoni. U grazzi ħafna għal din il informativa ħafna. Senjura Gomez. Grazzi komissarju jina. Naprezza li tiġi da sex pist kitkellem mana u messaċ da sex strutturat. Jina l-mistoqsijiet tiegħi jirrigwardaw dak li għattint inti għatt ġustament li ir-reliġjonijiet, il rol ta' reliġjonijiet fil-ħabsijiet, mhux biss fil-ħabsijiet, pero hawnhekk hemm il-bidu ta' din il-koxenza. Però ħafna drabi l-autoritajiet lokali naqbel ma dak li għallu kollegi fuq dak li għallu fuq il-grassroots jina l-autoritajiet lokali f'pajjiżi, per eżempju, għandhom l-approċ li ġibu finanzi mill Saudi Arabia biex jiffinanzjaw il-moskee u strutturi soċjali assoċjati in-nies jaċċettaw għadi mingħajr ma eh, jikkonsidraw il-implikazzjonijiet. Anki l-istati membri għat jamlu wara kollox il-ħidma tagħhom. Jinnixtieq insassik x'inija l-opinjoni tiegħek. Fuq is-segregazzjoni fil-ħabsijiet. Enti tkellimt fuq il-fat illi ħafna ħabsiet flok ma jkunu eh, ċentri ta' rehabilitazzjoni u ma ċentri ta' radikalizzazzjoni. Għaw min jaħseb illi is-segregazzjoni tal-persuni iktar perikolużi fl espozizjoni tal-ideologija tkun bħala soluzzjoni illi ma tikkontaminax l-oħrajn bekk imma ċerti esperti mbagħad jgħidun l-kuntrarju ta' dan fuq ir rehabilitazzjoni anki il-fatt e, jgħidu li segregazzjoni hija kontroproducenti. Nixtieq inkun nafx taħsibajt. Umbat, xtajt fuq l-istati membri li sa' edin jipermettu ċittadini Ewropej, dak li għajdunu maħna foreign fighters, illi jiġu poġuti fi proċess f'pajjiżi terzi. Fl-Irak, fis-Sirja, jekk aħna nippermettu illi dawn il-persuni jiġu ġudikati f'dawn il-pajjiżi, eh, forsi hija possibilità illi dawn ma jirċevux fil-fatt proċessi ġusti u anki fuq il-kwistjoni ta' tfal, x'inhi l-opinjoni tiegħek? U fuq il-kwistjoni online, x'inhi l-aħjar mod biex niġildu u bl-aħjar messaġġ, irridu nsibu l-aħjar messaġġ għandna bżonn ta' esperti fil-lingwi anki fuq lingwi oħrajn li mhumiex lingwi Ewropej għanna bżonn ta' esperti fl-Islam biex ikun jista' waslu laħja il-messaġġ xu xiera biex ma jkunx kontraproducenti. Ma taħsibx li dan huwa eh, ħidma tajba l-Unjoni Ewropea versus stati terzi, un bat fl-aħħar jiena spiss rajt illi il-ħidma li ssir minn pjattaformi big tech u ja pjuttost dajfa f'dawn il-pajjiżi biex iġib il-messaġġi u mhux biss mhux dawk in-nies biss eh, bil-messaġġi ġihadisti imma nies illi huma fuq il-lemin li qed jipproliferaw fl-Unjoni Ewropea ħafna nies li qegħdin jituni fastidju ma qed nara l-ebda azzjoni. taħseb inti fuq din il-parti? Господин комисар King, имам два много konkretni въпроса към вас, уважаеми господин комисар. Напълно Grazie ħafna sul commissario. L-ewwel net jiena naqbel illi il-ħabsijiet huma postijiet fejn persuni jistaw jiġu radikalizzati, speċjalment jekk huma musulmani, però huma dawn biss il-postijiet fejn issir ir-radikalizzazzjoni m'hemmx iktar postijiet fejn dan isir. Għandi xi żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda. taf x'inhu jiġri fil-tempi reliġjużi tal-Musulmani fil-moskeja? X'qed jippritkaw, dwar xi x'qed jitkellmu? Għandek xi opinjoni dwar dan? Mistoqsi oħra. da kontra ir-radikalizzazzjoni, inti qed titkellem mal-mexxejja reliġjużi tal-komunitajiet musulmani fl-istati membri? Mux se jkunu parti mit-tim tagħna jekk ma nitkellmux magħhom u l-ġieda tagħna kontra radikalizzazzjoni bekk ma tkunx ta' suċċess. Is-Sur Depri jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi lill-Kummissarju King kemm għad-determinazzjoni tiegħu fil-konfront tal-komunità tagħna kif ukoll aċċarezza fil-messaġġi li jwassal. Għandi żewġ kummenti jiena rajt ir-rapport interim tal-grupp li kontra ir-radikalizzazzjoni. Kien hemm rakkomandazzjoni tajba f'dan ir-rapport għal evalwazzjoni, skambju tal-aħħar prassi, l-kumplament dan kollu essenzjali, però dawk li jirritornaw fl-Unjoni Ewropea marru f'pajjiżi differenti jew inkella ma jirritornawx għax mhux il-pajjiżi kollha għandhom l-istess politika fil-konfront ta' terroristi fil-Iraq jew is-Sirja jew fil-konfront tal-tfal, l-istati membri qed jitkellmu dwar din kwistjoni bejnietom qed jippruvaw isolvu l-problema għax mhix biss problema ta' l-istat individwali iżda wkoll problema l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi qed tgħid li jemmijiet ta' tfali li se jirtornaw id-daw. Xewt minnhom huma adolescenti se jkunu adulti fi ftit żmien. Dawn ukoll huma radikalizzati din mhix problema biss għal pajjiż fejn sejrin lura. L-Unjoni Ewropea qed tipprova tarmonizza risposta fil-waqt li tirrispetta id-drittijiet tal-persuni ovvjament ma rridux jiġu kriminati Eh, mingħajr bażi, però forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa b'mod komuni u mhux nagħmlu bi skambju ta' informazzjoni. Naqbel li hemm dimensjoni soċjali fejn jitlu il-persuni radikalizzati per eżempju, is-Sur Said Amradi Belġjan ta' oriġini Marokkini speċjalizza f'dan kollu u jgħid li hemm element kulturali reliġjuż għal radikalizzazzjoni wkoll. Jekk ħallu ċertu diskors ikompli aħna ma nkunux indirizzajna wieħed mill-elementi li qed iwassal għal radikalizzazzjoni. Ir-re tal-Marokk mhux qed ngħid li hija l-istess ħaġa, però għadu kif ħolo istituzzjoni għat-taħriġ ta' imam u ipprojbixxa fit-territorju l-pubblikazzjoni ta' interpretazzjonijiet radikali tal-Islam. Rridu nitkellmu mal-komunitajiet reliġjużi sabiex niżguraw li t-taħriġ tal-imam ikun fuq bażi differenti, mhux bażi radikali. Din mi xi ħaġa nistgħu nagħmlu aħna, però naħseb li nistgħu ninkoraġġixxu awtoritajiet oħra li għandhom ħafna influenza sabiex jagħmlu ċertu affarijiet li jgħinuna sabiex nindirizzaw il qofal tar-indikazzjoni. X'inhi l-opinjoni? Grazzi is-Sinjura Kenge. Grazie Claude, grazie Commissario per quanto è stato fatto. Grazie Claude, grazie Commissario al kull ma sar, sissa, aħna nafu li kull il-ġlida kontra kull forma ta' radikalizzazzjoni u estremizmu violent għandu bżon ta' strumenti eh, ta' prevenzjoni, edukazzjoni, anki miżuri ta' repressjoni eh, fir rispetta ta' tal-bniedem. Jena nixtieq li jkun hemm politika ta' integrazzjoni li tkellmu fuqhom diġà f'ħafna pajjiżi f'dan is-settur huwa pjuttost nieqes. E, jiena ħanibda b'ċerti aspetti illi eh, għandhom bżonn eh, jiġu meħuda fil-konsiderazzjoni illum iċ-ċittadinanza jgħallu l-waħda ħafna minn dawn iż żazax ma jħossux li huma membri tal-ebda stat għax il-arfin ir-rikonoxximent tagħhom ġo ċertu stat ma jippermet jippermettix illi huma iħossuhom parti minn eh, min post u, u, u ma jħossuhomx illi meta jkollhom 18 sena li jkunu tfal ta' dak l-istat eh, iħossu ruħom ġo limbu Eh, u ma jkunux jistaw jihdu l-istess eh, sem eh, fl-attivitajiet bħal sħabom tal-iskola, dan grupp, dan il-grupp tal-livello li għandu jati attenzjoni fuq dan il-punt biex u lejn l-armonizzazzjoni. Punt ieħor huwa l-żida tal-mibeda, tal razzizmu, ksenofobija. Inti ma taħsibx li b'dan il-mod l-attenzjoni hija repressiva, speċjalment biex tikkontrolla il-mibeda fuq il-territorju, ikun jista eh, l-attenzjoni mill-politika ta' prevenzjoni, għax qed iżid il-livell eh, ta' ġlida bejn il-komunitajiet u jkun diffiċli mbagħad illi nkunu nistgħu namlu prevenzjoni. Inti ma taħsibx eh, illi din iż ta' żida ta' ta' mibeda u ta' omofobija fl-istess ħin hija anki eh, xkiel biex nkunu nistgħu nagħmlu politika eh, ġusta ta' prevenzjoni. Grazzi, Sur Ċedowski. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi u koll li sur komissarju tal-iltaqajt maħna ħna dejjem niġu għasmeħti għako dejjem nisema għal dak li għandek xi tajt. Kontent li Sinjura Sibil għalet dak li għalet għaliex qed nisema raġuni oħra għal il-kriżi tal-immigrazzjoni, radikalizzazzjoni, jiena smajt opinjonijiet bħal għanna naċċettaw iktar, pero jiena naqbel maħħa jekk joġobkom tajdu lux iktar li l-Pepe għatma jistaw jaqblu ma' soċjalisti, pero apparti l-ironija, nishtiq nistaqsikom tliet mistoqsijiet. L-ewwel, ir-radikalizzazzjoni minħabba il-fake news l-aħbarijiet folots jiena wkoll irċevejt teddit u l-familja tiegħi rċevew teddit minħabba l-aħbarijiet folots. Intom rajtu dan il-fenomenu għaliex ġara l-istess għal kandidat presidenzjali ixi traġos fil-kampanja elettorali għaliex kien hemm maħbarijiet folot li jgħidu li jrid għal immigranti u mbagħad in-nies eddew bħajtu. Intini mistoqsija għat rajtu radikalizzazzjoni meħabba l-propaganda russa għax dan huwa suġġett li jiġi diskuss fir-Repubblika Ċeka huwa suġġett interessanti għaliex ix-xandir Russu iwassal ħafna informazzjoni illi iwaslu għal ċertu nies ta' persuni jiġu radikalizzati. It-tielet mistoqsija. Jiena ħdimt fit għal ħafna snin u ħafna drabi ikun eh, fenomenu li naraw f'ħafna pajjiżi. Tista' tilabora dwar il-futur. Se nħalli fidejn il-kommissarju sabiex jirrispondi għal mistoqsijiet il rċieva. Grazzi ħafna, grazzi wkoll tal-involviment tagħkom fuq dawn kwistjonijiet saru xi punt importanti li rridu nirriflettu dwarhom hekk kif naħdmu mal-grupp ta' ħidma ta' livell li dan huwa ovvjament rapport interim u x-xogħol ser kompli. Ser nipprova nirrispondi għal xi mistoqsijiet. Jekk taħsbu li eh, għandkom xi risposta li ma nittatax, la ma ngħatax tistgħu tikun Issa mit l-sfida ta' materjal ta' radikalizzazzjoni online. Ser nibda minn hemm għax il-President li biex nitkellem dwar dan ukoll. Matul is-snin aħna stabbilixxejna numru ta' forum u pjattaformi għal diskussjoni ta' dawn il-kustjonijiet ma' l-atturi prinċipali tal-industrija u l-istati membri, per eżempju, il-Kummissarju Rova għanda kodiċi ta' kondotta fuq il- il-hate speech għanda forum dwar dan kien hemm ukoll indirizzar għal kontenut ta' terrorizmu fuq l-internet u riċentament ukoll tkellem dwar pjattaformi fejn jitlu it-teddit online ukoll. Aħna ddeċidejna illi sena l-oħra nikkoordinaw dawn id-dialogi kollha u nippruvaw noħorġu ċertu messaġġi komuni illi waslu għal produzzjoni settembru li għadda ta' komunikazzjoni illi jekkatkom għadkom ma qrajtuwiex tajjeb li tarawa. Aħna provajna nofru l pjattaformi online dak li jistew u li għandhom jagħmlu sabiex jindirizzaw kontenut illegali ta' diversi tipi. Għamilnija ċara illi kienem ħafna li setew jagħmlu u li nistaw najdu li għandhom jagħmlu sabiex jużaw mezzi proattivi anki automatizzati sabiex jidentifikaw u inneħħu jew inkellu inkella iwaqfu milli jittella kontenut ta' dan it-tip jistaw jagħmlu dan mingħajr ma jaffetwaw il-qafas ta' responsabilità tal-e-commerce. Komplejna bid-diskussjoni f'kuntesti differenti għadna qed namlu rapporti regolari permezz ta' dialogi u kuntatti. Il-Kummissarju il Jurova ħarġet rapport fl-aħħar 10 fil-fatt fuq progress tajjeb ħafna fejn jidħol il kodiċi ta' kondotta dwar il-diskors ta' mibeda. Kellna laqat ukoll fil-forum tal-internet Diċembru kien hemm ħafna progress però għad ħafna x'namlu. Jekk nħarsu lejn il sfida prinċipali tal-kontenut terroristiku illegali, aħna nixtiequ naraw progress iktar ta' malajr fil laġda ta' kem nidentifikaw il-kontenut u neħuħ irridu mezzi iktar automatizzati sabiex il-kontenut ma jistallax. Irridu aktar appoċ mill-pjattaformi il-gbar għal dawk iż-żar sabiex ma jkollniex situazzjoni fejn il-pjattaformi il-gbar ikunu sejrin tajjeb, però il-kontenut imur fuq il-pjattaformi żgħar. Nixtiequ iktar kooperazzjoni bejn il-pjattaformi u fl-infurzar tal-liġi kemm fuq livell nazzjonali u fuq eh, livell Ewropej, partikolarment eh, Europol hemm kooperazzjoni però tista' tissaħħaħ dawn huma xi punti li nixtiequ nappoġġjaw qed ikollna diskussjoni fil-Kummissjoni bħalissa dwar kif nistgħu ninkoraġixxu dan it-tip ta' progress u ser noħorġu bir-riżultati tar riflessjonijiet tagħna fl-aħħar ta' dan ix-xahar jew inkella fifrar jew ftit iktar tard. Dan is-suġġett nassigurakom huwa priorità fl-aġenda tagħna u nippruvaw naħdmu b'mod koordinat. Hemm numru ta' mistoqsijiet oħra li ma nistax nidħol f'ħafna dettal dwarhom Hemm ħafna xogħol li qed isir dwar il-kwistjoni ta' tfali li jirtornaw fl-Unjoni Ewropea. Hemm ir-ren li ilu jaħdem u ħarġu b'manwal tajjeb f'nofs it dana l-oħra illi ħoloq dibattitu f'ħafna stati membri dwar din is-sfida partikolari. Kien hemm ukoll skambi anke fuq livell ministerjali dwar l-isfida ta' ġelida barranin, Ġalida il ser eh, jirritornaw l-lura kif ser nindirizzawhom taħt il-liġi. Dan huwa diskors li dejjem nitkellmu dwaru meta jkun hemm il-Kunsilli tal-GHA, u mbagħad hemm suġġetti oħra illi huma indirizzati fuq livell nazzjonali per pereżempju e, segregazzjoni fil- fil-ħabsijiet fejn ħafna e, fejn il-pajjiżi għandhom prassi differenti il-pożizzjoni tagħna dwar il-proċessi f'pajjiżi terzi ministri ta' ġustizzja kellhom opinjoni differenti. Dawn huma suġġetti illi rridu nkomplu nitkellmu dwarhom u nisperaw illi ikunu priorità fil-ħidma eh, tal-grupp ta' ħidma biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu skambju aktar fid-dettall dwar dan. Dwar il-ħidma mal-pajjiżi terzi u l-isfida ta' influenzi minn pajjiżi terzi fuq ir-radikalizzazzjoni nixtieq nagħmel distinzjoni bejn l-impatt possibbli tal- l-appoġġ ta' politika barranija tagħna f'ċertu kwistjonijiet bħal proċess ta' paċi fil-vant nofsani, illi ovvjament aħna niddiskutu f'diversi qasma u għanna diskussjoni mal-PS. Umbat hemm eh, l-isfida illi naħdmu ma' msieħba pajjiżi terzi fuq ir-radikalizzazzjoni ir-radikalizzazzjoni fil-pajjiżi tagħhom il-possibilità li elementi radikalizzati morru mill-pajis tagħhom għal pajjiżi tagħna u x'nistgħu nagħmlu sabiex nappoġġaw li xulxin. Dan is-suġġett huwa spiss fid-dialogi ta' sigurtà u CT ma' pajjiżi ġirien. Imbagħad hemm l-isfida tal-integrazzjoni. Aħna nafu illi dan dinja parti importanti tal-firxa ta' politika illi irridu naħnu dwar f'dan il-qasam pjantazzjoni dwar għall-integrazzjoni li ilu jeżisti xi ftit u fil-fatt aktar kmini din is-sena l-Kummissjoni ippubblikat setta qodot illi l-istati membri jistgħu jużaw sabiex jagħmlu aħjar użu mill-fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex jappoġġaw l-integrazzjoni partikolarment tal-immigranti dawk li huma ġodda għal pajjiżi tagħna. Qed nifukaw fuq il-finanzjament disponibbli sal-2020 f'dan il-perjodu u l-Kummissarji Tyson u Avramopoulos ħadmu ħafna dwar dan. Umbat hemm il-kwistjoni li nitalmu mill-istati mil membri minn dak li jaħdmu fil-qasam. Dan huwa lan ta' dan il-grupp ta' esperti ta' livelloli. U nispera illi anki meta jkollna suġġerimenti ġodda sabiex insaħħu il- koordinazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea nappoġġaw l-Istati Membri s sforzi tagħhom inkunu nistgħu nagħmlu ċertu suġġerimenti li jżommu il-bilanċ bejn dak li nistgħu nitalmu mill-esperti fl-qassam dawk li pereżempju jaħdmu fil-ħabsijiet, fl-edukazzjoni, fil-qasam soċjali li jridu jaffaċċjaw l-konsegwenzi ta' ta' radikalizzazzjoni minnaħa u minnaħa dawk li faslu l-politika, l-gvernijiet. Dinija rabta illi rridu nagħmlu. U din se tkun tema prinċipali tal-istadju li jmiss tal-grupp ta' esperti tal-livell u eh, niġu lura bir-riżultati. Grazzi ħafna, grazie kollegi ta' mistoqsijiet tagħkom. Dan huwa suġġett illi għandu xieqsam ma' ħafna oqsma aħra. Grazzi u koll tal-li iċċaraltina x'qed jagħmlu il kummissarju varji ser nerġgħu nistednuk meta ir-rapport li miss joħroġ u nirringrazzja il-membri tal-mistoqsijiet fid-dettall illum it-tnejn mar nofsinhar sur kummissarju nerġgħu niltaqgħu dwar dan is-suġġett meta jkollna rapport li jmiss. Grazzi ħafna. Kollegi, issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss li jiġi mill-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29. Din hija rapport mill-President tal-Grupp ta' ħidma ta' artiklu 29, is-Sinjura Isabel Falk Pieraton. Ser tkun qed tippreżentana anzi rapport review tal-tarka ta' privatezza tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. E, dal-grupp ta' ħidma ħareġ ir-rapport e, ħan nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-GDPR u dan tmexxa minn mill-grupp ta' ħidma. Tajb li nsemmi wkoll li din hija l-aħħar darba li ser um, tkun hawn fasla bħala president kellek perjodu tajjeb ħafna f'din il-kariga. Nixtieq nirringrazzjak għal dan kollu, Isabel. Jekk jogħġbok, eh, prezentalna dawn iż-żewġ suġġetti importanti sur President, grazzi ħafna. Il-war nofsinhar tajjeb lil kulħadd. Grazzi ta' din l-opportunità illi nitkellem dwar żewġ eh, kwistjonijiet importanti tarka tal-privatezza u l-GDPR. Grazzi wkoll għal klim sabiħ illi kellek għal grupp ta' ħidma ta' artiklu 29. L-ewwel, it-tarka ta' privatezza. Il-grupp ta' ħidma beda il-ħidma tiegħu f'Settembru tas-sena l-oħra flimkien mal-Kummissjoni Ewropea sena wara illi l-Eżekuttiv adotta deċiżjoni dwar it-trasferiment ta' e, informazzjoni personali għall-Istati Uniti. Dan kien proċess bżewġ lati għall unjoni Ewropea kien hemm ir-reviżjoni tal-proċess innifsu u naraw jekk l-obbligi kienux qed jintlaħqu. Mbagħad għamilna analiżi skont dak li ġie miftijem fl-ulju tas-sena l-oħra sabiex naraw il-liġi primarja u sekondarja u naraw li drittijiet ta' dawn ta' din il-liġi u x'qed jiġu eh, Motija. Kien hemm rapport li ġie adottat f'Novembru illi ippreżenta r-riżultati kollha. Għamna lista tal-miżuri kollha illi kienet jittieħdu mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti anki sforzi kummerċali, l-infurzar tal-kontrolli u s-sistemi qabel ma partijiet privati jindataw l-informazzjoni privata. Kien hemm ukoll l-użu ta' profiling illi kellu jiġi jittejjeb kien hemm tħassib dwar l-assenza ta' informazzjoni mogħtija meta din tkun mogħtija meħabba Eh, raġunijiet kummerċjali, il-grupp ta' ħidma laqa xi miżuri ta' trasparenza li saru min-naħa tal-Istati Uniti, però kien hemm xi riservi dwar l-impenn li tieħed dwar il-konformità mal-kriterji. Skont is-sentenza tal icj aħna nikkundannaw in-nuqqas ta' supervizjoni f'ċertu organizzazzjoni meta nħarsu lejn miri u il mekanizmi ta' selezzjoni illi selezzjoni li jintużaw u l-ordnijiet eżekutivi 12-333. U ġenerali l-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 kien diġa għal f'Lulju tal-2016 illi aħna ftit għanna evidenza illi garantixi illi l ġbijiet ta' informazzjoni personali ta' ċittadini Ewropej illi tiġi trasferita lill awtoritajiet tal-Istati Uniti fil-fatt ma twassalx għal sorveljanza min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Uniti. Meta niġu għad-dritt ta' oġġezzjoni min-naħa tal-ċittadini Ewropej li huwa dritt prinċipali skont il-qorti ir-rekwiżiti taħt is-sistema Amerikana jagħmluha diffiċli ħafna sabiex l-individwi jużaw il-proċess ta' appell u l-proċess ta' oġġezzjoni għax din dan huwa proċess diffiċli ħafna komplikat, speċjalment taħt l-ombudsman li għandu rwol prinċipali taħt il-tarka tal- privatezza. Dan fil-fatt mhux innominat minnaħa tal stat Uniti. Il-grupp ta' ħidma tagħna jisħaq ma l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea sabiex jagħmlu pjantazzjoni illi jippermetti illi r rekwiżiti legali jintlaħqu. Irrid ikun hemm skadenzi ċari. L-awtoritajiet tal-Istati Uniti irridu jilqu l-standards Ek kif e, infasla me supervisur ta' protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropeja dwar l-Ombudsman li jiġi nominat. Fost, minn fost il-P Club. In-nuqqasijiet illi il-grupp identifika għandha ssir ħidma fuqhom. L-Unjoni Ewropea qalet li ser tieħu miżuri xirqa, inkluż il-ment formali illi jista' jiġi mnedi f'Mejju. Dan ir-rapport ġie ppubblikat U x'nistgħu ngħidu issa wara xi ftit xhur hemm xi sinjali pożittivi li joffru tama u biex nibda bl-aspetti pożittivi nista' ngħid li hemm xi tħassib u xi attività issa li għaddejja dwar in-nomini Minn barra dan, fil fat ma nix nomina il-deċizjoni tal kongress Amerikan illi iġeddet l-autorizzazzjoni hija ta' tħassib m'hemmx tibdil fil-mod kif l-informazzjoni tal-Unjoni tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed tiġi użata, din tista' tkun opportunità mitlufa minkejja l-fatt illi il-grupp ta' ħidma ħareġ ħafna rakkomandazzjonijiet u qal illi sezzjoni 602 ta' Pfizer ridet tiġi mtejba. aktar mill-approvazzjoni rrid ikun hemm approċċ iktar immirat sabiex nużaw suspett raġonevoli sabiex inkunu nafu jekk ċertu grupp għax jiġi immirat. Bħalma tistgħu taraw għandna sinjali pożittivi oħrajn inqas pożittiv illi joffruna ċertu tħassib Għalek, għanna xed niprofaw niksbu permess ta' din it-tarka tal-privatezza. Aħna irridu nesportaw il-modell Ewropew fuq il-protezzjoni tad-data f'dinja fejn il-flussi tad-data qed isiru dejjem iktar globali. Aħna irridu nistabilixxu standard globali fuq kif tiġi ipproċessata id-data. Fil-ġranet u x-xhur li ġejjin dawn l-standards se jkunu importanti ħafna. l-istrateġija tal-kummerċ tal-Unjoni li qed tiġi wkoll infassla biftejmiet internazzjonali matul il prinċipali madwar id-dinja dan kollu ser iħalli impatt anke jekk wieħed iħares lejn il-ftejmiet mal-Ġappun u l-Korea. L-standard fuq l-ekwivalenza huwa importanti ħafna. U fil-plenarja li jmiss, fi frar, il-grupp ta' idma ser jieħu deċiżjoni u joħroġ b'dokument biex natu definizzjoni tal-karatteristiċi kollu li jridu jintlaħqu biex il-protezzjoni li tingħata wkoll f'pajjiż terz tiġi meqjusa bħala ekwivalenti għal standards Ewropej ser nieħdu approċċ pragmatiku u ser intejbu it-test għabbażi tal-esperjenza li irnexxilna niksbu minn din it-tarka tal-privatezza. Sur President, dan huwa ir-rapport li nista' nagħtikom fuq il-tarka tal-privatezza. Minnaħa tal-GRPD. Din dan huwa pass importanti l qudiem fir-rigward tal-protezzjoni tad-data fl-Ewropa. Aħna konna attivi ħafna sabiex insegwu dawn l-anijiet. Anke żviluppajna pjan strateġiku għal l-2016-17 sabiex insegwu l-implementazzjoni u nqisu wkoll interess taċ-ċittadini u infatti kellna iktar minn 20 plenarja fejn stajna niddiskutu din il kustjoni u iktar minn 165 laqa fuq livell tekniku fejn stajna niddiskutu aspetti differenti. Iġifiri, serħu raskom dinja xi ħaġa li kon attiva ħafna dwara. U segwejna l-implementazzjoni tagħha mill-viċin. Aħna rridu illi din id-direttiva tkun tista tiġi trasposta faċilment anke permezz ta' delegazzjoni ta' drittijiet, profiling, miżuri ta' trasparenza u anke il-ksur ta' drittijiet tal-privatezza. Dan qed jaqgħad flimkien lis soċjetà ċivili u s-settur privat u anke l-organizzazzjoni Fablab qed nippruvaw naqdu il-partit interessati kollha li jistaw jużaw dan it-test fuq livell Ewropew jew nazzjonali. Waħna nixtiequ nifokaw fuq il-follow-up sabiex ikolna implementazzjoni f'saħħitha tal-prinċipji hekk kif stipulati fir-regolament. Għalhekk inserħilkom raskom li jiena impenjat insab impenjata sabiex nipublika l-linji gwida sa Mejju ta' l-2012. Iżda, ma nistax ninnega il-fatt illi fid-dawl ta' sensittivitajiet nazzjonali li jeżistu, aħna edin naħdmu fis-sfont li mhuwiex daqshekk faċli minħabba il-pass ta' dan il-progress. Aħna irridu nagħmluha ċara illi għat fadal xogħol xi jsir biex eh, inlaħu. Nifmu kol illi hemm xi atturi illi mhumiex qed jirrispettaw l-obligi tagħhom palissa. Aħna dak li qed ngħidu hawnhekk fil-GDPR huwa illi il-partijiet Ewropej iridu ikunu f'livell eku ma' natturi globali fir-rigward tal-profiling. ix-xhur u ġimgħat li ġejjin ser ikunu kruċjali f'dak l-għandu x'jaqsam mal-follow-up mal-azzjonijiet ta' segwitu, speċjalment fid-dawl tal-SMEs u kif ser jiġu affettwati. Speċjalment il-portabilta ser jagħmluha possibbli sabiex eh, atturi ġodda jkunu jistaw jipparteċipaw anke f'dan il-qasam. Dan ukoll jagħmilha possibbli sabiex ikun hemm atturi ġodda anke fl-Ewropa. għax mhux se jkun possibbli li iżommu marbutin l-utenti b'dan il-mod, għalhekk aħna rridu niddefendu il-protezzjoni, il-drittijiet tal-protezzjoni tad-data imma da ma nagħmluhx għaskapitu tal-kompetizzjoni. Irridu ninvolvu l-leġislaturi. Tkellimna wkoll dwar il-kooperazzjoni. Għanna model ta' governanza ġdid illi jenfasizza l-rwol ta' awtorità internazzjonali u anke isaħħaħ l-obbligi tagħhom. Dan ser jitwaqqaf bħala entità ġdida biex jieħu post il-grupp ta' ħidma u se jkollu rwol xaqdi u koll fl-implementazzjoni ta' dan ir regolament Edin nikkonkludu wkoll il-ħidma fuq il-proċeduri ta' CPT. U id-dispożizzjonijiet taħt artiklu 65 litigazzjoni. Ser ikunem ftejm, abbosta ftejm, bejn il-CPD u il- il principali fuq il-kriterji ta' konfidenzjalità. Din l-istruttura ġdida ta' governanza se jkollha rwol prinċipali biex jinkiseb suċċess fir-regolamenti Ewropej li jirrigwardaw il-protezzjoni tad-data. Issa jekk mhux se jinkiseb suċċess, huma kemm huma pożittivi dispożizzjonijiet fit-test mhux ser ikollhom l-effett mixtieq. Għalhekk il-qafas legali fuq il-protezzjoni tad-data jimplika illi l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet ta' supervizjoni ikollhom il-mezzi fidejhom biex jiżguraw li eżin jilħqu dawn il-kriterji. Dan mhuwiex il-każ fl-istati membri kollha. Din hija xi ħaġa li aħna rridu niġdu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew dwara fil-kapacità tiegħu bħala awtorità budġetarja dawn huma l-affarijiet li xtaqt naqsam magħkom illum fuq eh, il-tarka tal-privatezza. Grazzi. Grazzi tassew, Isabel. Issa, naddim l-ewwel għal membri is-Sinjura Sipel li kjoġbok. Grazzi President, war nofsinhar kelli diskussjoni mal-kollega Gijom u għawnek għandi xie affarijiet li nixtieq insaqsik minna ħadana t-nejn. Inti tkellimt dwar il-kritika ta' l-istati membri. U għonek ikolli najt li dan fejt jirritawni għanna leġizlazzjoni li saret deċiżjoni fuqa mill-Parlament u mill-Konsil li forsi ma toġobok din leġislazzjoni iżda la tarba din tiġi deċiża nixtieq li tiġi implementata. Jiena imħasba però li stati membri għandhom opinjoni differenti. Issa minkejja dan kollu u fl-waqt li nżommu f'maħna dan il-punt, aħna nħossuna imħasbin meta naraw illi żewġ stati membri biss adottaw il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom ma' GDPR Għalhekk għad fadal ħafna implementazzjoni li titwetta sa Mejju ta' din is-sena. Mistoqsija oħra. Il-kritika li qed issir u l-fatt li mhux lest li jimplementawa forsi l-istati membri mhumiex lesti jagħtu din l-informazzjoni jew issa qed isiru jafu li jridu jibdlu ċertu affarijiet jew li jivverifikaw jekk humiex lesti li jilħu dawn it-talbiet kollha tal-GDPR. L-aħħar mistoqsija x'istgħu jagħmlu l-autoritajiet lokali u reġjonali tal-protezzjoni tad-data sabiex joffru iktar informazzjoni li ċittadini. Imbagħad nixtieq ukoll inżid mistoqsija fuq it-tarka tal-privatezza. Semmejtu li ser sar progress u għalhekk it-tarka tal-privatezza eh, kisbet progress meta mqabbla ma' Safe Harbor Iżda, meta inħares lejn il-progress ta' klandu x'jaqsam ma' implementazzjoni tal-partijiet kollha ta' din il-tarka ta' privatezza, jidirli illi din il-proċedura ta' safe harbor edin nidduplikawa. Għalix mux kollox qed jiġi implementat, l-Istati Uniti qegħdin jagħmlu progress kajman ħafna. diġa' semmejtu li hemm ħafna nuqqasijiet fil-P Club dan qed jieħu wis żmien. Għalhekk dan għalina huwa problema. Min dan minn din il-perspettiva għalhekk aħna nixtiequ nsaqsuk x'tistgħu tagħmlu bħala grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 sabiex tkomplu tpoġġu pressjoni sabiex dan kollu jiġi implementat. U aħna bħala Parlament Ewropew kannix naraw illi dak kollu li jiġi deċiż fil-proċess ta' deċiżjoni jiġi implementat malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi, Birgit, Sophie Indvelt. Grazzi, President. Grazzi eh, tal-introduzzjoni tiegħek, Sinjura. Fuq il-GDPR naqbel illi m'għandniex naċċettaw aktar dawmin. Fil-medja Olandiża rajt ukoll li l-organizzaturi ta' min iħaddem qegħdin jappellaw għal iktar dawmin. Din il-ħidma bdejnija fl-2011 sakemm ma kontux qegħdin tgħixu f'xiar, e, Dan adottajni ħsentejn ilu u naħseb li hija xi ħaġa inġusta l dawk il-kumpaniji, l dawk l-organizzazzjonijiet li diġà għamlu xogħolhom u implementawhom minflok ma nitkellmu dwar id-dewmien, għandhom isaħħu l-ħidma tagħhom u jlestu ruhom. Fuq it-tarka tal-privatezza m'hemmx għalfejn noqgħod ngħid illi din it-tarka tal-privatezza mhijiex legalment eh, soda u mhux ġustifikata jekk tħares imbagħad lejn implementazzjoni u li kollega semmi dan ukoll. Sena u nofs wara id-dħul fis-seħħ xorta għadu manħatarx ombudsman permanenti. Memx p eh, sħiħ, Isru Klein klanġi eh, soġġerit mis-Sur Trump biex imexxi dan il-klab, ġifri tnejn minn ħamsa. Il-kwistjoni i li jekk inħarsu lejn eh, track record ta' Sir Klein huwa issuġġerixxa riformi kollha tal-NSA jiġifieri kemm tassew nistgħu nafdaw lil din il-persuna. Imbagħad mistoqsija aktar serja. Il-Kummissjoni fir-reviżjoni annwali tagħha kitbet illi id-dibattitu li ġej fuq l-autorizzazzjoni ta' sezzjoni 402 tal-lat ta' sorveljanza jati l-autoritajiet ta' Stati Uniti l-opportunità li saħħu il-dispozizjonijiet ta' privatezza li għanna fil-fajsa. Dan għalitu il-Kommissjoni, ġifiri, il-Kommissjoni qed tajt biċċar illi hemm permess għal reviżjoni ta' sezzjoni 702. Imbagħad, sezzjoni 702 saret votazzjoni fuqha mingħajr ebda bidla. U sija u nofs qabel il-votazzjoni ċifejt itra mill-Kommissjoni Ewropea fejn għalulna il-Kongress Amerikan jista' jkun illi votaw fuq għadin. Din xloba qed eh, jilabu mhux għalik biex ħoġiba din il-ħaġa imma onestament. Il-Kummissjoni tilab dan it-tip tal-op u jiena inħossa xi ħaġa offensiva illi jsiru dawn l-affarijiet toffendu kol ċittadini Ewropej. Kif nistaw aħna nafdaw li l-Kummissjoni bħala entità li qed timmonitara l-applikazzjoni ta' din it-tarka tal-privatezza sakemm din ma tiġix eliminata kompletament. Grazzi. Okay, thank you. Um, Jan, please, Jan. Grazzi, Jan Albrecht. Grazzi tassew. Jiena nħu gost nara illi mhux biss qed issir analiżi imma qed naraw ukoll x'jista' jsir DPAs fl-Ewropa mhux qed jeżitaw jqogħdu lura milli jinfurzaw eh, l-standards il-ġodda dwar il-protezzjoni tad-data. U id-DPAs se jkollhom jitraw il-qorti wara l-25 ta' Mejju jekk dan it-titjib ma jinkisibx Naqbel ma tħassib tal-kollegi, għalek marriċ noqot nirrepeti dawn il-punti li diġa saru. Sempliciment nishtiq namel mistoqsija oħra li t-referi għal kas Microsoft u d-dim il-Orti Suprema. Il-kustjoni għonek għal darboħra dejjem tirrigwarda l-aċċess tal-pulizija għad-data u jekk dan u x'se jħalli impatt fuq il-kwissjoni tal-adekwatezza. jekk nixtieq nkun naf jekk il-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 iddiskuti x'dan. Issa xi ħaġa oħra li mhux neċessarjament għandha x'taqsam, imma torbot magħha. Jekk ser nisimgħu mill-Unjoni Ewropea li tpoġġi iktar pressjoni sabiex ittejjeb l-aċċess għal din parka ta' privatezza, naħseb illi il-kwistjoni li tqum hawnhekk hija illi jekk għanix l-ewwel qabel kolla qed inħarsu lejn l-istati membri tagħna u protezzjoni tagħhom. Għandna sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' Diċembru tal-2016 u din qatt mhux qed tiġi infurzata fil-istati membri kollha. U biex nkunu konvinċenti, apparti id-data tal-25 ta' Mejju li nappoġġa sħiħ, tajjeb illi wkoll neddu li ser ninforzaw is sentenza ta' Qorti tal-Ġustizzja fl membri f'dak għandu x'jaqsam ma' azzjonijiet li mhumiex konformità ma' deċiżjoni tal-qorti. Grazzi. Grazzi Anna Gomez, Rekjoġbok. Grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Jiena xtaqt nisħaq illi l-ombudsman suġġeriet mill-Istati Uniti li ikun indipendenti. Dan ma seħx fil-passat imma din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha iżżomm magħha. Issa x'naħsbu dwar l-implikazzjonijiet tal-azzjoni tal-MCC biex jitneħew ir-regoli tan-neutralità tan-net. Dan ifisser illi il-providers prinċipali se ikollhom joffru iktar kontroll u dan kif ser jaffetwa drittijiet tal-portabilità. Dawn kienu din kienet waħda mill-affarijiet ġodda fil-GDPR. Sa għamilt referenza u koll għal retorika li li sfortunatament tiġi użata hawnhekk u mhux fl-Istati Uniti. Anyone else? Xi li jixtieq jintervjeni. Is-sur Voss jekk jogħġbok. Grazzi, l-ewwel qabel kollox nixtieq niskuża ruħi għaliex ma naxxilix insegwi prezentazzjoni preżentazzjoni kollha tiegħek. Is-sitwazzjoni hija waħda ċara. Fuq livell ġenerali naħseb li l-affarijiet huma ċari għanna din it-tarka tal-privatezza li tejjeb is-safe harbor u dan irrit dan kollu jrid jilħaq il-kriterji tal-qorti u anke dak kollu li jrid jiġi konsidrat huwa illi ab'bażi tal- supervizjoni li ssir sir ikun hemm titjib. Jiena hekk tom dawn l-affarijiet li nibdew bit-tarka tal-privatezza imbagħad naraw x'titjib hemm bżonn isir jew x'hemm bżonn li jsir sabiex niskuraw illi s sistema li taħdem. Issa għandna l-amministrazzjoni Amerikana illi qed li mhux qed xi skont ma ġi deċiż l-ewwel net. Jekk il-ħatra ux se tkun waħda provizorja jew jekk ux ser jintlaħu l-kriterji meħtieġa hemm ta' diskussjoni fuq dan, rridu naraw aħna x'ixtuqu niksbu. Il-kwestjoni hi dan kif ser isolvi il-kustjonijiet illi aħna għanna din hija biss miżura temporanja jew hija xi forma ta' soluzzjoni definittiva. Imma nemmen illi għanna bżonn ta' baza l-iskambju ta' informazzjoni għanna kriterji ġodda li stabilixxejna u dawn il-kriterji għanna intejbuhom b'mod kontinu. Imma dan se jkun diffiċli jekk l-amministrazzjoni tal-Amerika mhux ser tagħmel progress. Il-kwistjoni hi kemm dan kollu se jkun ta' żvantaġġ. Imbagħad dan huma l-żvantaġġi aħna ħsibna fuqhom minn qabel propjament issa il-miżuri addizzjonali li jistgħu jittieħdu sabiex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet. X'titjib jista' isir permezz ta' miżuri differenti? Naħseb li fuq hekk irridu niffukaw għax nemmen illi jista' ikollna ċertu diffikultajiet jekk ikollna problemi bid-data U għal din il raġuni hemm bżonn ta' dan it-titjib u għalhekk nemmen ukoll li importanti li aħna nkomplu niffukaw fuq dan l-affarijiet. Grazzi. Grazzi. Tintervjeni malajr? Aktar milli mistoqsija xaqt nagħmel komment. Jekk se nkunu qed nagħmlu ftehim internazzjonali, jiena naħseb illi l-partijiet kollha ta' dak il-ftehim huma importanti u ma nistgħux permettu li najdu din il-parti importanti nista' implementa, imma din il-parti mhux daqshekk, mela mhux ħan implementa. Il-partijiet kollha huma importanti, il-partijiet kollha jridu jiġu implementati u din għandha tkun il-pożizzjoni li tittieħed fir-reviżjoni li jmiss u nitolbu lill-Istati Uniti sabiex iżommu ma' deċiżjoni illi huma qablu magħha u għandhom jilħqu l-obbligi li ħadu. Grazzi. May I just, uh, um, just ask one on GDPR? We've got a... Aħna għanna laqqa mal-Parlamenti Nazjonali fil-15 ta' Mejju u importanti għalina li namluħ dan pero meta namlu l-koordinazzjoni mhux dejjem ikonna risposti li għandna bżonn. U naqbel mal-kollegi li ha problema ta' implementazzjoni. Tista tajdinna xi ħaġa fuq dan il-punt. Anki Sofi Intveld kelmet fuq din il-fatt tal-implementazzjoni li ma tiġix li ma tisseħx. Hemm kumpaniji illi qed jirreżistu għax mhumiex qegħdin jimplementaw dak li suppost jagħmlu. u anki għal-għatana nishtiqu nkunu nafu da xejn fuq din preparazzjoni. Grazzi. Fuq il-Privacy Shield. Għana nitkelmu ċar u rridu najdu illi bħalissa il-Privacy Shield għamlet progress fuq safe harbor. L-Amerikani ħadwa bis-serjetà. Huwa suġġett pjuttost kom komplikat fil-miżuri u dawn u adottaw miżuri li ma kienux jeżistu qabel fuq is-safe harbor. Għal daqstant il-progress huwa ċar. fix Però hemm xi punti li huma naqsin u għandna xi riservi fuqhom. Il-parti il ta' G29 hija pjuttost problematika minn Ottubru law għaliex se tpoġġi l-Amerikani f'dinamika progressiva Jek se kollom kalendarju bżewġ fażijiet, se l-ewwel fazi ħatkun dik ta' miżuri li jistgħu jittieħdu ta' malajr. Per eżempju, l-impjek tal-ombudsperson tal għandhom jittieħdu hemm bżonn li jittihdu deċiżjonijiet Allora, aħna qed nistaqsu l awtoritajiet Amerikani għamlu din pjantazzjoni, rridu nihdu, rridu ninkludu r-realtà hawnhekk ma nistawx nistaqsu se jagħmlu f'Mejju, però qed nagħmlu pressjoni kif għamilna anki fis-Safe Harbor biex niżguraw illi eh, il-progress isir fil-miżuri kollha. fuq il-ħatrit. Aħna nħossu li l-talbit li għamilna l-Amerikani semawna u miġjien bil-ħatrit u jien għandi ċertu ottimizmu x issa sa se jkunem xi impigi f'dawn il-postijiet. Però ma nafux hekk dan u se jkun bizzejiet jew le. Allora meta tajdu intkom x'nistgħu namlu biex nżommu pressjoni, aħna forsi nistgħu ngħidu li l-Parlament jista' jaħdem anki wkoll u jinsisti fuq kwistjoni ta' sustanza biex parallelament namlu pressjoni fl-imkien. dak li interessana huwa li jkun hemm affas ta' trasferiment b'saħħtu. U ma jkunx hemm proċeduri illegali illi jannulla il-miżuri. Bħalissa hemm żewġ każijiet fil-rati. U ma nafux se jkun il-verdett. Aħna qegħdin ngħidu li se nwaqfu il-negozjati bċerti pajizi kbar. Għandu jkonna l-armonizzazzjoni, allora irridu nitalmu minn negozjati fuq il-shield, irridu li kunem il-livell minimu li aħna naraw fl-Europa. Għonek ma' xejn xentifiku il-progressi sir pass pass u ftit ftit nġellu l-Amerikani u anki l-pajzi terzi fuq il-livell ta' garanziji li nishtiqu li jkunu fostom. U sa' kem namlu progress ma' dawn il-pajzi ta' terzi, ħaġa tajba. U l-istrateġija sissa ħadmet. U jina sissa ħadmet u għadran li se tkompli taħdem. Fuq il-GDPR it-ħassib fuq il-GDPR mux ġej mill-istati membri, imma mill-suġġetti, minn dawk li se jkunu suġġetti għaddit għal-GDPR, għet jgħidu li se daqsxejn limitativ iż-żejiet, pero ma nħossi li dan huwa veru. Pero rridu nisnimaw x'għandhom x'jgħidu u nirrispondu. Issa hemm konverġenza bejn l-istati membri fuq il- GDPR fil-GDPR hemm xi 50 qasam illi huwa taħt il-kompetenza eh, nazzjonali. Eh, però m'hemmx għalfejn illi jittieħdu miżuri għax biex direttiva eh, huwa regolament da ċoħe mux regolamentu għad direttiva u il-problema unek hija il-kodeċizjoni għax dan jfisser li sanzjonijiet għandhom ikunu l-istess eh, tal-medjazzjoni Ewropea li bħalissa qed isir bil-GCOPD li tissostitwixi il-G29. Però jekk il leġislazzjonijiet nazzjonali ma jridux, miex obbligata timplementa il-GDPR. Aħna għadna attenti ħafna biex nizguraw illi skont il-regolament tinżam l-armonizzazzjoni għal periodu li mis għal da din raġuni fil-guidelines aħna identifikajna li mumma l-osma ġodda fil-GDPR illi se jipermettu illi l-autoritajiet jaqblu fuq pożizzjonijiet komuni biex jevitaw li mbagħad tiġi imminata l-armonizzazzjoni ġenerali tat test. U dan huwa ċar fil-guidelines. L-aħar punt. Kif jistaw l-autoritajiet nazjonali u l-GDPR jizguraw illi il-qafas legali se jkun assi għall-Europa u mhux kil. Jina nemmen li huwa tali u dan huwa qafas legali illi se permettinna nużew il-GDPR bħala strument kompetitiv. Irridu nizguraw illi l-autoritajiet tal-protezzjoni tad-data jagħmlu strumenti disponibli għall-autoritajiet fuq livell Ewropew f'bosta pajjiżi dawn ma strumenti li diġa jeżistu għal SMEs u għal partijiet interessati oħrajn u kemm jista' jkun aħna dawn il-miżuri se nġibuhom fuq livell Ewropew. Biex bekk ikonna strateġija ta' appoċ armonizzata din hija l-mira illi l-autoritajiet ikun jistaw jagħtu appoġġ xiera għal afas għal partiti interessati billi jimplementaw dan il-afas legali armonizzat. U bat fuq il-sanzjoniet. Hemm ħafna partit interessati li għedin jistaqsu se jġri f'Mejju. Ħajġu kostigati dawk li ma li mumiex konformi għal GDPR jew li qegħdin tart fil- E, fl-obligi tagħhom jinaħtu ħafna drabi dan u qed nerġa' ngħidu llum. Miex skadenza, aħna f'Mejju maħnex se nikkastigaw il-kumpaniji kollha li ma jirrispettawx il-miżuri ġodda. Aħna nistennew li kunem e, situazzjoni graduali biex unatu appoċ lil persuni li, li għadhom ma rispettawiex ma rispettawx l-obbligu, però irridu namlu mod illi ħaġa tkun ċara. L-istrumenti iva huma ġodda, ma il-prinċipi huma l-istess ta' dejjem. Skont il-regolament tal-1995, prinċipi eżistenti. U mill-mejju ta' din is-sena se jiġu monitorat kif numa lest illum, sofi, fil-qosor. Ima, sentenza wahda, pratikament għettajt inti illi aħna maħnix se nkunu irraġonevoli meta niġu għall-infursar fil-25 ta' meju. Pero jena nishtiq nistaqsi il-GDPA illi jihdu uh, f'konsiderazzjoni tal-fatt li ċerti entitajiet għamlu sforz u, dawk li jistaw jipprovaw li għamlu kull ma seta u mar nexilomx. Per eżempju, hemm kumpaniji gbar f'pajizi, per eżempju, li ma investewx la żmien u laqas il-mezzi li suppost eh, kienu għamlu eh, dawn għandhom għandu jkun differenti trattament tagħhom. Jina naħseb li diġa rispondejta din il-mistoqsija, għal din il-mistoqsija. Ir-regola il il regolamentaturi huma eh, raġonevoli, l-għan muwix li nipenalizzaw. Aħna għed nippruvaw nizguraw illi il-partijiet kolla Ewropej kunu konformi. Fi Franza eh, l-Aġenzija tikkondanna 15 il-sanzjoni fi sena minn 8000 il-ment għal daqstant il-sanzjonijiet huma ma strument eccezjonali bħala deterrenti ma mux se nużaw kull-jum. Aħna kull-jum se nużaw l-istrumenti u aħna naturalment se nikkonsidraw xi sforzi għamlu jew xi sforzi għadhom m'amlux. Nishti anke nisbet, attenzjoni fuq il fatti li aħna nistgħu nkunu flessibbli fuq il- l-istrumenti, l-miżuri ġodda eh, fir regolament meta nqabluha mal-direttiva tal-1995, però kemm noqqasijiet fil-prinċipi eh, ġenerali, nana ila 20 sena issa, u din hija kwistjoni differenti. Grazzi Isabel, grazzi President tal kontribuzzjoni tiegħek. Jiena se najt li kollegi illi inti ħad teżawrix il-mandat tiegħek fi frar bħala president u nixtieq ringrazzjak tal-ħidma tiegħek f'dawn l-aħħar ħames snin aħna ħdimna tajjeb flimkien, grazzi ħafna għall-interazzjoni tiegħek mal-Kumitat Libe u anki li tim tiegħek din hija l-aħħar kontribuzzjoni tiegħek illum fid-diskussjoni Naseb il koordinaturi fil-laqa li mis diskutu il-passi li jmiss fuq il-Privacy Shield jekk aħna se nagħmlux riżoluzzjoni fuq dan u mbagħad għandna il-laqa fuq il-GDPR mal-Parlamenti Nazzjonali f'Mejju u mbagħad ikun hemm iktar attività fuq dan fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Grazzi al kontribur u nawguralek għal futur. Grazzi kollegi għal dibattitu eccellenti, issa il-voti elettroniċi noħduhom fil-ħamsa, erba minuti oħra. Uh, um, preparaw il-karti elettroniċi ta'kom biex nkunu nistaw nivutaw u nivutaw eżattament fil-ħamsa. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Kollegi, jekk joġobkom ħudu postkom, ħalli nibdew il-votazzjoni. Il-votazzjoni huma kollha elettroniċi jekk joġobkom lestu il-kartakom. Mistoqsija, xi ħadd m'għandkomx, xi ħadd m'għandux il-kard, jekk joġobkom indikaw. Indikaw issa. Sabiex nidu nota tal-vot min mandux il-kard xi ħadd xi ħadd m'għandux il-kart tal-votazzjoni. Le dan ifisser li kulħadd għandu l-kart m'għandna l-ebda problema jekk irġobkom ħudu postkom. Ser nistenna illi kulħadd isib postu u e, juża l kard Jekk jogħġobkom ta' malaj kollegi. Kulħadd poġġa ser nintroduċi il-vot fil laqgħa ta' 11 ta' jannar tal-2018 il-koordinaturi ħadu nota ddiskutew id-deċiżjoni tal-Kommissjoni tal-20 ta' Diċembru tal-2017 sabiex jattivaw artiklu 7 paragrafu 1 ta' trattat eh, fir rigward ta' situazzjoni fil-Polonja. Fost oħrajn il-koordinaturi ħadu deċiżjoni ta' prinċipju ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem. Meta nikkonsidraw li hemm bżonn ta' riżoluzzjoni li t-tkellem dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq id-deċiżjoni tal-Kunsill. La bosta mozzjoni għal rizoluzzjoni ġi preparata bażi tal-kontributi tal-gruppi u approvat mill-maġġoranza tal-gornituri permezz ta' proġettura bil-miktub. Issa ngħaddu għal vot elettroniku dwar il-riżoluzzjoni kien hemm point of order. Tista' tajt ismek jaġb joġbok għax ma nistax naqra minn hawnhekk. Jiena għandi punt formali fuq is-sit tal-Kummissjoni fil-lingwa Polakka. Dum iktar minn żewġ minuti għajt il-President. Sinjuri, aħna rridu nivvotaw fuq riżoluzzjoni dwar il-Polonja u sissa fuq is-sit memx il-verżjoni fil-lingwa polakka, hemm biss fil-lingwa Ingliża. E, Trattati għal ċar li jrid ikun hemm traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali. Il-Pollakki għaw m'għadux lingwa uffiċjali. Kemm hemm punti ta' ordin illum tnejn? Tajjeb. Isur Jurek? Naddilek il-kelma. Brabta ma l-informazzjoni li rċivejt fit tlieta ta' war nofsinhar nixtieq ikolli ġustifikazzjoni għal di riżoluzzjoni għax anki jekk tiġi appoġġjata minn xogħod ma nafx jekk kulħadd imma jekk mhix gruppi Żgur li mhux appoġġjata mill-ICR li qatt ma appoġġja din ir-riżoluzzjoni, però anki jekk tkun appoġġata minn xi gruppi mela il-koordinaturi forsi jistgħu jagħtuna bażi għal din ir-riżoluzzjoni nixtieq ngħid mill il li l-mozzjoni li tresqet mill Kummissjoni għal kunsill timplika li hemm ħtieġa li l-Parlament jieħu pożizzjoni aħna għandna maġġoranza kwalifikata għalhekk din hija fil-proċedura normali tal-mozzjonijiet, però ma nistax nifhem għalfejn għandna nivvota fuq di riżoluzzjoni llum li qatt ma diskutejnija u lanqas kellna ġustifikazzjoni tagħha l-ewwel nixtieq nisma' il-ġustifika u mbagħad nixtieq nisma' jekk il-koordinaturi tal-gruppi kollha jappoġġawx din il-mozzjoni għax il-grupp tagħna żgur li ma poġġaħiex. Jiena naħseb ukoll li din mhix meħtieġa għax ittaqsmu lill-Ewropa jekk diġa hemm il-mozzjoni tal-Kummissjoni skont proċedura illi ma nistax nifhem nifhemha fissieħ, għalfejn irridu nivvota fuq għallum jiena nitlob li din titneħħa. Grazzi. L-sur jura kull membru l-oħra. Hemm xi kummenti oħra le jekk hemm point of order zarajn jie mux ser noħdom, pero Iva jem maħra. Jekk hemm point of order naħduha issa mbagħad nindirizzaw kollha, nindirizzaw kollha flimkien. Mhux iktar minn żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sir President. Jena kont hawnhekk fit-tlieta. U kontet nisperensi per rezoluzzjoni tal tal-2018 2-5-4-1, pero di mux emmek, ma kħiċ emmek. Et kolli messaċ li jajt li da dokument ma jizistix ma nafx kif nista nivvota jekk jien jekk jien mhux familjari mat-test u laqas kien hemm dibattitu. Daqshekk point of orders mela il-membri kollha għandhom aċċess għat-test ilu hemmhekk mid-dissa ta' dalodu is-sur Jurek għamil xi punti issa aktar kmieni. Irrid inkun ċar illi il-koordinaturi id-deċidaw fuq din la bozz b'maġġoranza kien hemm deċiżjoni tal-maġġoranza li tikkunsidra il-gruppi li staqsew għal dan dan huwa bozz u mbagħad nivvotaw fuq la bozz ta' mozzjoni mbagħad se jkun hemm dibattitu sħiħ fil-plenarja għalhekk m'hemmx dibattitu llum u qed nagħmlu dan il-vot elettroniku llum din hija deċiżjoni tal-koordinaturi hija deċiżjoni tal-maġġoranza. Il-verżjoni tal-abbozz hija bl-Ingliż meħabba diskadenzi, però ovvjament se jkun hemm il-lingwa Polakka għal plenarja. Mela, issa ser nieħdu il-votazzjoni. Mur ser naċċetta point of order oħra. Kif nistew nivvotaw jekk ma nafux xjajt it-test? Se nerġa' nispjega bat ngħaddu għall votazzjoni minħabba li skadenzi u minħabba l-fatt li dan huwa test ta' abbozz aħna stajna nimxu l-qoddim bl-Ingliż biss. Se jkun hemm e, traduzzjonijiet għat-test finali qabel il-plenarja. Issa ser nivvotaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. suppost nivvotaw minnaj ma nafu fuq xiex xed nivvotaw. Kulħadd t-vota, il-president. L-għalde għandkom persuna zejda, tistaw tirranġaw. Tal-fat Iva kolossew nagħlqu l-votazzjoni. 33 favur, 9 kontra, memx astensjonijiet. Bekka laqna l-votazzjoni u ser nadattaw dan fil-plenarja fl-ewwel ta' frar. Grazzi. Colleagues, the next part of the agenda is 1710. 1710. Nkomplu fil-5 10. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the... Kollegi, naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, punt interessanti u importanti. Kollegi, jekk u tibqew għal dan il-punt, inkun grat għanna l-introduzzjoni tal-kandidat il-ġdid għal post ta' direttur eżekuttiv għal kariga ta' direttur eżekuttiv ta' Europol. Jekk jeġobkom, eh, jekk ser titilqu għamlu dan issa. Kollegi, illum għanna maħna il-kandidat Catherine de Ball il-kandidat il kandidata mażul mill-Kunsill minn lista ta' kandidati proposti mill-Porta Ġestjoni għal karika ta' Direttur Eżekutiv ta' Europol. Fit-23 ta' Ottubru il-Koordinaturi ta' Libe iddeċidew li jopplikaw artiklu 54 ta' regolament tal-2006 794 tal-Europol u jistidnu l-kandidata mażula għal karika ta' Direttur eżekuttiv nil-awk, Sinjura Debol, infakrek dwar il-format il-inqabbel fi 11 ta' jannar mill-koordinaturi l-ewwel se jkollna preżentazzjoni ta' 10 minuti mill-kandidata sinjura De Bol, mbagħad se jkun hemm numru ta' mistoqsijiet mill-koordinaturi u membri oħra, u mbagħad ikollna risposta minna ta' kandidata. Umbat, jekk ikun possibli u meħtieġ ikollna t-tini round ta' mistoqsijiet nilqek mill-qalb hawnhekk l-ewwel darba f'dan il-kumitat, kollegi jekk intom lesti. Nissuġġerixxi li nħalluha tippreżenta l-punt tagħha f'għaxar minuti u mbagħad ngħaddu għall-mistoqsijiet. Nilqek, Sinjora Debol, nagħtik il-kelma. Grazzi ħafna sur President tal-introduzzjoni. Eżis membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, bħala kandidata għal pożizzjoni ta' direttriċi eżekuttiva għal europol jiena kuntenta li stedintuni għanek sabiex nippreżenta li l-nifsi u nofrilkom l-opinjoni għaj dwar is-sigurtà Ewropea u l għol tal-Europol f'dan il-qafas. Nishtiq eh, nurikom l-ewwel slide. Libby takes full responsibility for this. Given it's your There we go, okay. here we are. Yes. The responsibility tal dan jgħid Sir President jina ser nofli l opinion TA dwar Ewropa Ktar sigura u l-għal tal-Europol. Din hija slightly miss Down l-istampi jurukom il-kompetenzi li jinnemmen fihom u naħseb illi kull kap ta' aġenzija ta' forzar tal-liġi għandu jkollu fuq livell nazzjonali u internazzjonali l-ewwel net jiena kelli karriera progressiva jiena avukata ħdimt fil-ġandarmeri Belġjana, ħdimt fil-Forza eh, Lokali ta' Pulizija u livell nazzjonali. Et taraw il-pozizjoni tiegħek bħala dert ġivertura tal-Europol jiena nirrispetta il-valuri demokratiċi u rispetta dritt tal-bniedem li hija suppost dejjem tkun hemm. Hemm trasparenza lejn il-livell politika l-personal u ċittadini jiena nemmen bisħih illi il-Komunità tal-Infurzar tal-Liġi hija protezzjoni u għandha tirrispetta l-irwol ta' kull istituzzjoni attenzjoni għat taħriġ teknoloġiji ġotta u investiment fil-innovazzjoni huma punti importanti għal kap ta' forza ta' l-infurzar ta' liġi. Issa serna nkellimkom dwar tedit ta' sigurta u l-prioritajiet tal-Europol u kif għandha tiżviluppa il-rejati u t terrorizmu u ma' tedit komplessi fil-Ewropa Roma tur naraw li ir-reati huma eh, ta' tħassib pa' ċittadini fl-Ewropa u ċittadini Ewropej koll jirrikonoxxu illi eh, ċiberkriminalità hija problema serja qed naraw żieda minn 80 għal 87% dal-istudju wkoll juru illi ċittadini Ewropej jixtiequ żieda fil-qsim u l-skambju ta' informazzjoni bejn l istati membri differenti fejn jitlu ir-reati u terrorizmu. Dan il-punt jizdit kol-jom il-isim ta' informazzjoni, dan huwa żvilupp ta' però rridu nkunu konxi mill-isfidi ta' din iż-żieda għaliex Europol u l-komunitajiet ta' nfurzar lokali jridu iżommu mal-pass li dej it-tedit jinbidel għalhekk l-Aġenzija trid tkun preparata għal futur, trid taħseb lilin u tħares għal approċċi ġodda meta tagħti risposta għal realtà tal-kriminalità u terrorizmu. Sabiex niżguraw il l-Europol ser telħaq ma dawn l-isfidi lim direzzjoni trittiħu l-organizzazzjoni. L-Europol hija organizzazzjoni b'saħħitha, hija moderna u hija bsiħba ta' fiduċja għal kulħadd. Nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l sur O'Prinright sabiex illi biddel l-Europol f'aġenzija ta' nforzar ta' liġi moderna panwa nafu għallu jina rrit nizviluppa din l-organizzazzjoni sabiex nizguraw li tista' tkun risposta tajba għal ħdeġijiet tal-klienti tagħhom. Min huma il-konsumaturi prinċipali tal-Europol? Huma l-istati membri, l-istati membri, l-Europol trid tkun iktar attiva u l-Europol trid tappoġġa l-istati membri bħalmen fir-regolament. L-Europol ukoll trid tkun taf tifhem xridu l-konsumaturi tavalwa u timxi l-qoddim. Trid wassal riżultati. Riżultati operazzjonali ma importanti ħafna. Irridu koll insibu bilanċ bejn il-politika Ewropea u il-prioritajiet ta' forzar ta' liġi tal-istati membri. It-tieni priorità hija li ntejbu l-ġestjoni ta' formazzjoni billi ikolna innovazzjoni u naħsbu bil-qoddim. Dan huwa importanti għal Europol. Europol għandha tkun kapaċi li tipproċessa l-informazzjoni kollha li tirċievi, trid tkun ukoll preparata l-informazzjoni ta' għada, dik ġdida, dik informazzjoni ġeografika, l-informazzjoni minn drones sul kumplament il-Europol għalhekk trid tadatta ruħa għal ġestjoni ta' informazzjoni ġdida u għodod ġodda li jappoġġaw u joffru valur miżjud għall investigazzjoni tal-istati membri, trasformazzjoni digitali edha seħ l-Europol trid timxu d qoddim U trid ikolla lek kapaċità illi taħseb bil-qoddim. U dan fil-qafas tal protezzjoni tad data u rispett għad drittijiet umani il-Europol tista' tagħmel dan kollu weħida? Le, huwa impossibbli. Il-Europol trid taħdem flimkien mal-imsieħba tagħha l-aġenziji l-oħra. Hemm bżonn ta' approċċ fejn ikunu involuti l-aġenziji kollha fejn s sigurtà. Sabiex inkunu nistgħu nimplementaw dawn il-prioritajiet il-Europol trid tkun shock resistant però trid tkun ukoll flessibbli sabiex tindirizza riski emerġenti għal sigurtà Ewropeja xi fisser dan Europol trid tkun kapaċi taffaċċja il-riski l-ġodda, trid tkun kapaċi twassal riżultati, toffri appoġġ operazzjonali l-Istati membri f'każ ta' inċidenti u tkun proattiva u tħares il-qudiem. Trid taħseb bil-qoddim. Irridu nasbu dwar teddid futur. Nkunu nafu xinu l-impatt ta' dan it-teddid. Nkunu nafu kif l-inforzar tal-liġi prepara tipprepara ruħa għal dan it-teddid futur. Kif dan japplika eh, anki fil-politika rridu niftakru kol il-kontest politiku u l-ambjent ta' sigurta illi qed naħdmu fih. Bekk biss inkunu nistgħu nofru kriżi tal-immigrazzjoni. Dak iż-żmien ħadd ma ħaseb fil-opportunitajiet tal-gruppi kriminali li jisfruttaw l-tfal, mesna bassarna dan qabel, il-Europol jista' jagħmel dan naħseb. Għanna regolament b'saħar, kanal protetta informazzjoni Siena għanna ċentru speċjalizzat għal-ġilda kontra il-terrorizmu u il reati organizzati. U barra minnek, irridu kol nizvilupaw l odus u l-arfin sabiex nibqaw għadin pl-attivitajiet tagħna. Irridu tmim mit persuna fil-personal. Grazzi għalikom. Grazzi għal dan il-Europol Europol i organizzazzjoni illi għandha konnessjoni tajbin, però irridu e, inkompli nadmu sabiex nagħtu servizz tajjeb lill-Istati membri. Il-Europol trid tkun imsieħba ta' fiduċja għall-Istati membri fil-ġlida kontra il-kriminalità u t terrorizmu. Irridu nibnu pontijiet irridu nkunu msieħba wkoll għall Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni istituzzjonijiet u aġenziji oħra jiena se nkun għad dispożizzjoni tagħkom f'kolunkwe ħin u jiena nsab ħerqana illi niltaqa' ma'kom nisparaw illi dan isir fil-kwartieri. Grazzi ħafna fil-lista tal-kellima hemm xi kollegi li qed jidu Europol qed jirreżprezentaw ukoll il-PPE. Grazzi ġej tkellimna bħala kandidat għal direttur eżekuttiv tal-Europol. Grazzi għal dawn il-kommenti preċiżi fid dettall Nixtieq ngħid illi it-track record tiegħek huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Taf Settembru tas-sena l-oħra il grupp ta' kontroll tal-Parlament ġie stabilit u bekka għadna l-Parlament si nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Dan il-Kummissarju King nieda proposta fuq l-interoperabilità u għamel dan dwar din, dan il-regolament propost. Mixtieq nisħaq fuq dan il-punt. Fika, fid-dawl ukoll tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Settembru dwar il-pakket ta' sigurtà fika fid-dawl ukoll tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Settembru dwar il-pakket ta' sigurtà nixtieq nistaqsik x'miżuri tixtieq tieħu int sabiex tiġieled mod iktar effiċjenti ċiberkriminalità. Mod iktar ħafna meta nikkonsidraw l-isfond tiegħek bħala pulizija Belġjana il-pulizija fuq livell nazzjonali, però mill-esperjenza tiegħek x'inhuma l-lezzjonijiet l-iktar importanti fil-ġlida kontra X'inhi l-attitudni tiegħek jekk tasal konklużjoni illi f'xi stati membri xi settu Europol? l-aħħar mistoqsija fi istat membru kien hemm til il-qtil ta' ġurnalista Defni Karwana Galizja. U l-Europol ovvjament kien involut din l-investigazzjoni. Rappreżentanti tal-familja qalu li l-Europol u aġenziji oħra telqu għaliex l-awturi materjali dawk li huma suspettati li wet u rejat rejat organizzati. Il-Europol għandha tkun involuta f'din l-investigazzjoni. is signora Stevens għall-ICR. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sinjura Debol, grazzi tal-li għedha unek maħna. Grazzi għal-vizjoni tal-Europol tiegħek għal-futur għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi dwar il-komunikazzjoni elettronika sa fejn tidħol il-medja soċjali. Xi tajt dwar il-kritika ta' imsieba privati dwar servizzi ta' sigurtà. il-Europol għandu joffri appoġġ l-istati membri fejn jidħol decryption sabiex l-istati membri kollha jkollhom appoġġ sabiex jagħmlu decryption ta' messaġġi ta' messenger. X'taħseb dwar din l-inizjattiva? Illi jkollna opportunitajiet oħra sabiex niddiskutu dawn tiegħek. Grazzi. Fisem il-ħodor is-surteri. Il Cabres. Lew, is-Cecilia Wikstrom għal Alde. Jak jogħġbok insini. Hawnhekk. Hedin kollegi Belġani suppost inkun vizibli hemm ħafna Belġani. Grazzi tal prezentazzjoni tiegħek. Tajjeb li konna prezentazzjoni ċara dwar il-futur komplikat nistaw naraw għal Europol. Il-koll nafu li l-kooperazzjoni Ewropeja hija importanti fil-ġilda ta' terrorizmu u kriminalità organizzata. Europol illum għandu mandat iktar b'saħħtu u se jkun iktar b'saħħtu fil-futur. Per eżempju, iċ-ċentru ta' ċiberkriminalità u terrorizmu X'taħseb li se jkun l-iżvilupp li jmiss inti ġisa semmejt u rajna l-impenti jeksa biex ittejjeb il-kooperazzjoni bel istati membri napprezza dan mhux sigriet li l-grupp tiegħi, il-grupp politiku tiegħi, l-alde u ma favur din it-tip dan it-tip ta' skambju ta' informazzjoni u nixtieq ngħid li f'ħafna Aqsma, din l-informazzjoni għadha tkun obbligatorja sabiex ikun hemm set wieħed ta' informazzjoni u kulħadd ikun jista' jipparteċipa fija jaqsama minflok nibnu 28 set differenti ta' informazzjoni, kif tissuġġerixxi li aħna ntejbu però l-kwalità ta' informazzjoni tiġi profduta mill-Istati Membri għaliex nafu illi meta niġu għal prevenzjoni u għal investigazzjoni u l-ġlida ta' dawn ir-reati kollha, hija l-informazzjoni li stati membri l-informazzjoni li stati membri joffru illi ma tkunx ta' kwalità tajba. Naħseb illi diġà eh, għandek ħafna xi twieġeb serni hawnhekk u nixtieqlek kull suċċess fil-jiem li ġejjin. Grazzi Cecilia. Anna, tlet kelli moħra bil-ġani jekk joġobkom għalek <coughs> jistaw jieħdu eh, il-mikrofonu meta jridu, ħamsa, anzi. Tara diġa għandek grupp ta' fans hawnhekk. Mela, Sur Terry Cabras, jekk joġbok. Mux marriċ inħotlok l-ordni ta' min sar jitkellem l-ewwel u għalhekk permettit li l-kollega titkellem qabli. Jiena nixtieq nawguralek. Jiena mill-grupp tal-ħodor jeffej aħna kontenti ħafna bil-ħatra tiegħek. Għandi biss mistoqsija waħda lissa. Inti semmejt ir-rispett lejn it-trasparenza bħala lam prinċipali tal-ħidma tiegħek. Naħseb illi kulħadd jaf illi hemm stati membri li ma jamlux skambju ta' informazzjoni mal-Europol, jew dan ma jamluħx bizzejiet u jgħin li kieku nibdew insemmuhom. Mela, l-Europol Kif beħsiebu jizid it-trasparenza? L-Europol ser jibda jipponta sobajħ lejn dawk l-istati membri li jistaw jaħdmu iktar sabiex nikkonvinċuhom li jistaw jikontribuxu iktar. Grazzi tassew. Issa, dawk illi talbu il-mikrofonu, l-ordni li talbuwa nibdew, eh, bis-sorbxel il-kjoġbok. u nixtieq nagħmel mistoqsija issa ta' iktar eh, diretta. I eh, finijiet ideoloġiċi. Issa, il-kommenti l-oħra li saru, zda ma Tikja l-ewwel mistoqsija. Imbagħad mistoqsija oħra fuq il prioritajiet tiegħek. jina nista napoġġa il-kommenti kolla li jinti semmejt fil-kommenti preliminari tijak. Grazzi jistru xelo jok joġbok. Grazzi tassew bejn id-direttur tal-Europol u l-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni. Sinjura Debola, il-rwol ta' din l-aġent soċjali. Apparti minn <coughs> hekk irridu niżguraw l-aħjar skambju ta' informazzjoni. Jiena dan qed kemm il-darba minn flok iktar informazzjoni għandna bżonn ta' informazzjoni aħjar. Kif tafu aħna issa li ninsaħħu is-sis il-Parlament qabel li jkun hemm zeda ta' l-estensjoni tal-aċċess tal-Europol u rridu li l-Europol ikun dejjem informat bi kwalunkwe għal riskju u anke bħala fornitur ta' valur miżjud tal-forzi tal-pulizija fil-post. Xi tħoss li huwa l-irwol tal-Europol fir-rigward ta' l-aċċess tal-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni. Grazzi tassew. Grazzi Sur Coelho. Is-Sur Lopez Aguilar, jekk joġbok. Grazzi, President. Diskrepanzi. Kif nistaw niskuraw illi dan ikun iktar konsistenti? Naf li inti konxa tal-fat. Iċ-Ċina qed jiġu suspettati bi spjonaġġ f'ċibernetiku fuq membri tal-Unjoni Ewropea Taħseb li huwa possibbli li jkun hemm liaison officers miċ-Ċina stazzjonati fl-Europol? Sur President, ħon iprofa ma neħux pozizjoni nazjonali, iżda jiena gburi ħafna li qed nara eh, kompatriotta hawnhekk magħna. Jiena impressjonat ħafna bir-rekord tiegħek u anke b'dak kollu li għadek kemm għattilna. Naħseb li dan huwa eżemplari u dan huwa bbażat fuq prinċipji sodi u, u professjonaliżmu. Jiena nixtieq insemmi żewġ punti Għawnek ħafna drabi kunem tendenza illi li nifukaw fuq terrorizmu u l-immigrazzjoni dan qed issaħ fis-soċjetajiet tagħna llum għalhekk insaqsi kif nistgħu nagħmlu distenzjoni bejn dawn iż-żewġ fenomeni u nieħdu l-miżuri meħtieġa kif ikun hemm bżonn. Imbagħad Qed jiġu diskussa l kustjoni ta' dawk li jiġu lura minn żoni ta' konflitt eh, fosthom bot partikolari it-tfal hemm miżuri li qed jittieħdu f'dawn il-każijiet għalhekk l-Europol tista' taqdi rwol dan il-każ biex tappoġġa l-ħidma tal-Istati Membri. Grazzi. Ah, Semmew ħafna affarijiet Issa, nixtieq infna għaliex kellna ħafna investigazzjoni u interess partikolari fuq il-Belġu u radikalizzazzjoni